Il-President. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bonjour, lil kulħadd, signori. Mela, is-seduta ħat infetaħ il-PPE u l-grupp tal-Alde talbu il-ħatra ta' kummissari ta' għad delegazzjonijiet dawn ħajiddaħlu fil-minuti ta' din is-seduta u jekk ħadd ma jibat kummenti sakemm il-minuti jiġu adottati allura il-ħatriet se jiġu meqjusa bħala adottati. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu konġut fuq il-privattiva Ewropea. Ir-rapport ta' l-onorevoli Rabkaj fuq il-protezzjoni tal-privattiva, mbatanna l-onorevoli Baldassari fuq il-protezzjoni tal-privattiva, u kolum mbatanna u kol li l-onorevoli Line fuq uh, il- til-wim rigward il-privattivi. Iġifiri, ħanibdow bl-ewel rapporter, l-onorevoli Rabkaj, eh, President, Komissarju, u il-membri li għaw fil-kamra. Xi uh, ġematilu mort lura fl-elettorat tiegħi eh, u għankalt għajt tqajt ma' kumpanija ta' teknoloġija u uh, dawn namlu prezentazzjoni illi fija semmow il-privattivi li rnexxilom anka jakwistaw sa dak iż-żmien U għalhekk jiena qisu kelli dan ir-rifless u tlabta illi jgħidu li xi ħaġa fuq il-protezzjoni tal-privattiva unitarja. Huma għaluli illi din ma kellhomx uh, bżonna immedjatament eh, immedjatament kellhom bżonna il-bira, il ġurta ta' qabel. Iġifieri din riduha kellhom bżonna kellhom bżonn il-protezzjoni huma kellhom din il-privativa unitarja ma ma kellhomx il-protezzjoni u l-protezzjoni kellhom bżonna il-bira. U il-problema hi kollegi eh, wara diskussjoni twila fuq eh, din il-privativa unitarja li ħaj jitkellem dwar anka l-onorevoli aktar il-qoddim. Wara ħafna diskussjonijiet naraw illi eh, hemm situazzjoni fl-Unjoni Ewropea illi għal darba oħra Eh, Ivvalenat l-affarijiet u dan huwa il kunsell għax għal darboħra kena riżultat qabel l-aħħar tas-sena eh, wara ħafna negozjati kostruttivi. Kenna pakket uniku anka fil-presidenza pollakka li kulħadd kien qabel fuqu. Kenna anka il-ftejjin bil-miktub mill-presidenza pollakka. Imma kien hemm punt fuq dan il ftehim li kien għadu pendenti u dan kienet is-seda tal-Kamra Ċentrali tal-Orti tal- eh, privattiva eh, illi fuq ma kien sar qbil, suppost sar qbil fil-Kunsel. U siċur wara eh, kien hemm tliet pajjiżi illi illi ħadu din sede Eh, ġifiri kiku kienem t-min pajizi li applikaw, kienu kienem t-min pajizi li juhdu s sede naqra eh, stramba di. Il-fatuwa illi eh, il-ġara kien illi kienem punti illi fil-dokumenti li ġew imħassra minn flok mibdula. Il-Kunsel ħareġ b'deċiżjoni li kienet qed tikser anka il-liġi komunitarja NFSA rridu iħallu l-Qorti tal-Ġustizzja barra mill-kustjoni kollha u l-Qorti tal-Ġustizzja għalhekk tħalla barra għax kriet il-Kunsill u il-Parlament huwa involut pala leġislatur. Jekk aħna rridu illi e, nitkellmu dwar e, u salvaw dan il-proċess il-Kunsill e, talab issa f'daqqa waħda li neħi ħafna punti li aħna għazbis konna involuti eh, fihom fid diskussjoni tagħha, ġifieri il-Kunsill qed rova jimponi l-affarijiet fuq il-Parlament isu aħna maħniex eh, parti minn eh, mill-formulazzjoni tal leġislazzjoni fuq it-tneħħija mis-sitta sa tminja aħna rridu li jkun hemm xi ħaġa minn flokom daw naħseb illi irridu nes kludu din eh, il eh, dan id-disgwit eh, il-presidenza ta' ċipru kella din il-problema U uh, fil-fat aħna edna illi aħna l-kompromess ridniħ kif, kif, kif ridniħ aħna e, sibna soluzzjoni għal uh, punti mis 6 sa 8 mi ħaġa illi hija brillanti imma għall-inqas għandna it-tlet ehm, linji li aħna xtaqna li jkunu inkludi. Inklużi u għalhekk aħna nixtiequ li lum nivvutaw pozitivament fuq dawn. Grazzi ħafna. Issa, eh, l-onorevoli Baldassare. Si, grazie President. Grazie President. Eh, eżis kollegi, komissarju. Bil-votazzjoni tal-lum inwaslu fit-tmim il-proġett li ilu sejjer 40 sena. Fl-aħħar l-Unjoni Ewropea ħajkollha sistema ta' protezzjoni tal-privattivi li hija effikaċi u ma tqumx ħafna flus u anke għandha ċertezza legali. Is-sistema li hemm bħalissa hija komplikata u m'hemmx ċertezza legali u għalhekk eh, anka qed toħloq eh, problemi għall-innovazzjoni. Palissa il-privattiva eh, tiswa ħafna flux 13.000 eh, euro. Fl-Istati Uniti l-ispejjeż huma ta' xi 1800 euro u ġifiri dawn applikabbli fit-territorju kollu. Il-rinnovazzjoni jridu jitħallsu f'kull stata u biex wieħed iżomm il-privattiva fl-Ewropa tqum sid darbit aktar mill-Istati Uniti u mill-Ġappun. Fl-aħħar net minħabba nuqqas sistema u unika għal tilwim il-kumpanija il-kumpaniji jagħmlu f'kull stat membru proċedimenti legali u ħafna drabi anka joħorġu sentenzi differenti mill-istati differenti. Iġifiri laqas bissanna ġurisdizzjoni wahda. Din is-sitwazzjoni waslet għal impatt negattiv kbir fuq il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea minħabba illi l-attivitajiet marbuta mal-innovazzjoni li wara kollox anka jħadmu in-nies Eh, dawn issa huma statiċi u maqsuma. U minħabba dawn il-konsekwenzi kollha negattivi, is-sistema tal-privattiva unitarja ħadd e, tippermettilna naqsu l-ispejjeż anka dawk ta' traduzzjoni. U naqsuhom bejn 4000 u 6000 euro. U jkun hemm aċċess għal eh, suq tal-privattiva u nagħtu anke ċertezza legali. Eh, il-prioritajiet prinċipali jiena eh, naħseb il ħajajnu biex anka l-SMEs ikollhom aċċess. Fir-rigward ta' reġim lingwistiku hemm eh, ukoll miżuri speċifiċi sistema ta' kumpens anka għal traduzzjoni din ħatkun disponibli għall-SMIs li jagħmlu it-talba ta' din il-privattiva li tkun f'lingwa differenti minn dik uffiċjali u ħajkun hemm ukoll protezzjoni ġuridika għal dawn il-kumpaniji żgħar kif ikun hemm tilwim bl-istess loġika il-privattiva unitarja illi eh, il-rapporter qed jgħid li jkun hemm livell ta' eh, tariffi li jkunu eh, l-istess u li jgħinu lill smis fl-aħħar net fir rigward ta' reġim lingwistiku, ir-reġim transitorju ta' 12 sena ħajja meċi il-sistema li tersa lejn l-Inglis imma ħajkun hemm lok għal-revizjoni nixtieq ngħid ukoll dwar il-kompromessa. Ma nix noqogħdu iktar inkaxkru saqajna eh, anka min-naħa tal-Kunsill Eh, aħna unek, aħna u koll għanna l-kompetenza f'dan ir-rigward, għanna żewġ toro issa qoddimna, jew għanu għodu eh, namlu tilwi manka bej l-istituzzjonijiet li eh, jista' jwassal anka għattini qari. Mentri nistaw ukoll insibu kompromess, soluzzjoni li tippermetti l-applikazzjoni ta' din il-protezzjoni uniformi tal-privattiva fl-Istati membri kollha għal dan il-an il-kompromess. E, iwassal e, e biex e dan din il-privattiva jkollha effett l-istess fl-istati membri kollha. U anka il-limiti ikunu uniformi f'kull stat membru li huwa li qed jipparteċipa. Naħseb li llum bl-approvazzjoni tal-pakkett tal-din privativa unitarja qegħdin e, nejnu biex ikonna din iċ-ċertezza legali, ikonna anqas spejjeż, inkunu qed nifavorixxu l-SMEs u nejnu biex ikun hemm l-iżvilupp tal-kompetittività u l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi.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 Vice President, dan id-dibattitu fuq il-privativa jmur lura lejn is-sebajnija dak iż-żmien aħna kellna talba illi għandna niġbru flimkien din il-sistema eh, ta' privativa unitarja fl-2001 eh, l-Sur Bolkenstein eh, li kien kummissarju dak iż-żmien għamel proposta biex isir regolament għal dwar dan dwar din il-privativa unitarja minħabba til-wim żgħir fil-Kunsill dan falla għall-utenti tal-privativa privattiva u għal dawk li xtaqu jużaw il-liġi tal-privattiva eh, ma kienux affarijiet żgħar dawn il kustjonijiet per eżempju il-kwestjoni tal-lingwa naraw illum illi il-privattiva eh, ħafna drabi min japplika li għaj japplika għab bl-Inglis, anka ħafna mir-riċerka jessir bl-Inglis. Eh, iġifiri, lingwi oħra fil-privattiva huma negliġenti. Però aħna l-ewwel eh, proposta regolament fallit. Aħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali morna f'ħafna pajjiżi Eh, anka fiċ-Ċina nafu x'tip ta' problemi eh, li aħna għandna fuq din il-proprjetà intellettwali, imma ridna nisimgħu għal darboħra mill-ċittadini Ċiniżi kif aħna kena nirranġaw l-affarijiet tagħna hawnhekk. is uniku u m'għandniex din liġi ta' privativa unitarja. U għalhekk dan huwa issa urġenti Illum għanna sistema ta' privativa li tiġa semmit mill-Onorevoli Rebka li hija tajba għal kumpaniji kbar multinazzjonali ma mhix tajba għall-SMEs. Issa ħansolvu għaddi billi konna din il-privativ monetarja fl-Unjoni Ewropea li tista' tiġi applikata b'mod universali u li ħatneħi ħafna mixkiel għall-SMEs il-Parlament Ewropew bil-pakket ta' din privativa mel rol kellu rol importanti ħafna fl-aħħar periodu leġislattiv nixtieq infakkar illi aħna sejjaħna lill kummissjoni biex tagħmel strateġija ġdida l-privattiva u jiena lekka grat ħafna għall kummissarju Barnier illi uh, ħareġ b'dan il-pakket ġdid wara trattat tal Lisbona u poġġuna qudiem il-mejda illi uh, permettilna li nibnu fuq u wara ħafna diskussjonijiet wasanna sal-punt li wasanna fih issa. Issa għandna bażi eh, legalija eh, ġdida għal protezzjoni tal-privativa permezz ta' dan it-trattat tal Lisbona u anka għalibna il-tasib li kellna fuq il-lingwi u anka qegħdin niprovdu soluzzjonijiet wieħed il-sistema ġuridika eh, li jiena nkat niddiskuti fir-rapport tiegħi eh, nafu li kienem eh, anka eh, opinjoni legali tal-ECJ li ma eh, orti ċentrali fl-Unjoni Ewropea imma urrit illi emmo ta' kif wieħed jista imur u d-dim ġurisdizzjoni li kolla natura supranaturali. Sopra Eh, u din tkun tista' taħdem flimkien ma' livelli nazzjonali. Din eh, dawn elementi fil-opinjoni tal-ECJ eh, aħna ovvjament rridu nqisuhom qed nagħtu biss opinjoni dwarhom u nisperaw illi intom tqisu l-punti li semmejna aħna. Fejn stat membru għandu il-kompetenza illi jitratta huwa il-tilwim um, marbut mal-privattiva huwa tajjeb illi dawn jintegraw ruhom fis-sistema ġdida aktar milli jkollna sistema ċentrali Ewropea. Jiena nixtieq li dawk iż-żewġ pajjiżi li mhumiex involuti f'din il-kooperazzjoni imsaħħa f'xi stadju jiddeċiedu li jissieħbu mal-25 stat membru biex bekk ikonna veru Eh, so, uniku għal din il privativa unitarja u nuħdu l-opportunitajiet li għetti konna bil-Trattat tal Lisbona. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Il-kalim li jmiss u l-Onorevoli Luka fisem il-Kunsill. Aksjoni Migiri Proedre, aksjoni ma' Meli du Evroginu Vuliju, inne mejdiet. President, um, Huwa bi pjaċir li jiena eh, għataw illum biex ngħidilkom li waqt il-laqa li kellna l bira il-Ministri tagħna b'mod unanimu approvaw il-pakket għal din il-privativa unitarja Ewropea. Dan huwa pass kbir il-qoddim għall-Unjoni Ewropea u eh, din is-sistema Fil-fatt, id-diskussjoni dwarat tmur lura lejn il-sebejnijat fejn dak iż-żmien aħna ma kenniex laqas biss il-forma tal-Unjoni Ewropea kif inhi issa anke dak iż-żmien eh, konna aċċettajna li sistema bħal din tagħti spinta għal kompetittività Ewropea u tejn lill-industrija innovattiva u toħlo suq uniku għal privattiva. Imma il-mixja kienet waħda twila u il-progress eh, ma kienx dejjem l-istess. Issa għandna il-konklużjoni u dimna u jiena nixtieq eh, eh, nibda billi Eh, nejt illi wasanna ġifiri biex naċċettaw, biex naddottaw din il-privativa unitarja, dan il-qafas ġuridiku se jagħti il-possibilità ta' aċċess għal privativa ta' kwalità għolja eh, b'mod sempliċi u b'mod ekonomiku u fl-istess waqt ha, eh, ħajat ħajkun jista' jimplementa eh, b'mod tajjeb is-sentenzi li joħorġu fuq il-privattiva. L-adozzjoni ta' din il-privattiva unitarja ħajwassal għal eh, tnaqis fl-ispejjeż fl-Unjoni Ewropea u dan bi 80% anke aktar. Fuq eh, bażi ta' valutazzjoni derivativa il-nefqa medja ħatonqos minn 6 u ħat naqas eh, minn 36.000 għal 4.000 l-ispejjeż eh, marbuta mal-applikazzjoni tal-privattiva u għalhekk ħajkun hemm eh, aktar kompetittività u aħna ħankunu nistgħu nikkompetu tajjeb mal-Ġappun u anke mal-Istati Uniti ħajjippermetti wkoll illi l-privattivi jkunu aktar aċċessibbli għall SMEs Minkejja dan il-dritt tal-propieta intellettuali ta' kwalità olja iridu jkunu akkumpanjati minn sistema ġuridika armonizzata illi tista' tiggarantixxi il-ċertezza legali u anka sentenzi li jkunu ta' kwalità għolja bispejjeż loġi, bispiżi eh, ħafna anqas, dan ħajjin ħafna lil din il-sistema. Huwa importanti li kunem orti speċifika illi e, tassikura applikazzjoni uniformi ta' leġizlazzjoni u is-saħħa ċertezza legali fir rigward ta', ta tilwim u dan fit-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea minħabba fek fi frar li ġej se jkun ippreżentata proċess ta' ftehim internazzjonali għall-istati membri biex eh, jiġi muqaf dan it-tribunal speċifiku illi ikollu xaqsam mal privativa u jkollu il-ġurisdizzjoni esklusiva fir rigward ta' tilwim eh, marbuta ma' dawn il-privattivi. Inkluż dawk li għandhom din il-validità unitarja il-Parlament ipparteċipa b'mod sinifikattiv fil-tfassil ta' din eh, eh, sistema ta' privativa unitarja u li ħatejn ħafna lill-SMEs. Jiena għalek għan kien il-pjaċir tiegħi li nikkopera f'dan il-proċess, nixtieq nirringrazzja eh, l-Onorevoli Rabkaj, Baldassare u Lene tax-xogħol tagħhom bħala rapporters eh, ta' dawn it-tlet rapporti illi kellhom ruol importanti ħafna biex aħna nkunu nistgħu naslu għal din il-konklużjoni eh, effettiva. Jiena konvinti li l-pakket li għandna qudiemna issa huwa tekst sinifikattiv anka mill-perspettiva legali u illi ħajati il-ċertezza neċessarja u ħaj eh, jati rwol importanti għal tribunal involuti. Dispjaċini illi Aħna kena naħdmu ehm, fuq dan il-pakket mingħajr il-parteċipazzjoni tal-istati membri kollha il-kooperazzjoni msaħħa u l-aħħar mezz li aħna eh, nużaw meta nużaw meta ma jkunx hemm modi oħra, mezzi oħra u ma kenniex il-lussu li noqdu nistennu aktar biex niprofaw ninkludu li l-kulħat. Nisperaw li dawk l-istati membri illi mumiex imsieħba fil-ġejjini qarib ikunu jistaw u kol jaddottaw din is-sistema tal-privativ unitarja. Grazie ħafna. U issa imis l-Onorevoli Barnier għal-Komissjoni. Bonjour. Grazzi ħafna, President, bonġur deputati. Kif għadu kem għal il-Ministru Luka, kważi wasanna fl-axħar ta' din it-triq tantwila twila il-presidenti kolla, ta' il-presidenzi kolla li tant ħadmu anki dik tal-axħar ta' ċipru ħadmet bisħiħ u kif intom tafu għettu stess li dan id-dossier ħafna żmien il-sur Lene u sur il-rapporters s sunjuri Baldassare u Rabkaj mux bis kellhom ħafna paċenzja ma kienu kompetenti ħafna. Mħabba dan id-dossier li huwa ta' interess ġenerali għall europa u flimkien ma dan eh, il-xogħol kollettiv li sar edin fl-axħar stadju l-axħar stadju ta' żmien twil ħafna, żmien twil ħafna għal kumpanniji għal dan l-strument ta' protezzjoni fis-suq intern. Anzi, nitkellmu li dan id-dossier imbeda fil-snin 60. Umbat fl-2010 kienem it-tama jiena kont ma'kom hawnhekk mux l-ewwel kommissarju li ħadem imma nispera li nkun l-aħħar kommissarju li naħdem fuq dan id-dossier. Hemm xi ċifri li xtaqt infakarkom l stati Uniti fil-2011 f'sena waħda bis l-Amerikani resqu 24,000 fil-ċina 172,000 f'sena u fl-Ewropa 62,000 eh, biss. Raġuni għal dan hija għax mhux biss huwa kumpless ħafna il-proċedura il komplessa imma tqum ħafna flus. Iġifieri hemm bżonn naraw li ikonna ċertu progress pol kumpaniji tagħna l-ekonomija Ewropea privattiva li tkun valida fil-25 stat membru kif qal is-Sur il-bib għadu miftuħ. Mux se tsir lebda diskriminazzjoni vizavi mal-kumpanniji eh, spanjoli u taljani. Ġifiri fi Spanja u bit-Talja u, fl-Italja mux se jkun hemm diskriminazzjoni nisperaw li l-gvern ta' dawn iż-żewġ pajjiżi forsi jista' eh, jaslu biex jinaqdu magħna biex bekk inkunu verament ikonna b'fidejna biċċa qodda li tkun kompluta, li tkun sħiħa. Dan li tixtieq il-Kummissjoni Ewropea. Issa il-one stop shop għal kumpanniji kollha sabiex aħna niffaċilitaw u nixtiequ nirringrazzjaw eh, l-EPO, l-European Patent Office, il-Ministru Luka, qal li il-prezz se jiġi diviż baxa jew b'seba' u verament avvanz fil-qasam eh, mill-lat kompetittiv għall-SMEs u fl-axħar negozjati kif għal sur Rabkaj il-ġurisdizzjoni li se tkun waħda unita biex ma nqodux u fuq livell nazzjonali bil-punt legali. Issa, fuq il-lingwi aħna użajna il-reġim lingwistiku tal-IPO. Ma ovvjament id-dokumenti minn ikunu bil-lingwi kollha meta jkun hemm reġistrazzjoni u mbagħad ikun hemm ukoll il-possibilità li jittraduċi il-privattiva il privattiva fil-lingwi kollha. Anki ċifiri bl-Ispanjol u bit-Taljan biex dan verament ikun għal vantaġġ benefiċċju ta' kulħadd. Naħseb progress li qed tagħmel differenza ta' veru jidri li jien wasalna għal kompromess jiena kont nippreferi kieku li ma naddux mill-kooperazzjoni enfurzata, anki jekk it-trattat ta' Lisbona jippermetti dan, nispera li l-aħħar żewġ pajjiżi jkunu jistgħu jingħaqdu magħna. Jiena kont nispera wkoll li ma kienx hemm l-aħħar intoppi li tqajna magħhom kif fakru sur Rebka jew sur Baldassare, imma imħabba dawn il-restrizzjonijiet politiċi aħna issa wasanna l xi ħaġa li se tkun tajba għal kompetitività fl-Ewropa għax xogħol fl-Ewropa. Sinjuri, nixtieq ukoll ringrazzjakom għax meta nadottaw dan id-dokument li għandkom qudiemkom inkunu qegħdin natu spinta l-qoddim l-ekonomija, l-irkupru, l-tkabbir fl-Europa li tant bżon. bżonn aħna fi Single Market Act numru 1 numru 2 għanna kważi 55 proposta, proposti konkreti li se jfaċilitaw il-ħajja hemm id-dimensjoni taċ-ċittadin ukoll fihom. Meta qed nitkellmu fuq il-kompetenzi, il-kwalifiki, tajjeb ġifiri nitkellmu wkoll fuq trasparenza tal-bank eh, charges l-electronics signature il- l-agenda digitali dawn huma eżempji imma il-proposti hemm qegħdin u sta l-ministri sa li daħluhom fisse għax il-konsumaturi, il-kumpanniji, ċittadini għandhom bżonn dawn l-affarijiet. ċittadini li anki pal privattiva għandhom bżonn sinjali qawwija bħal dawn għal progress ta' l-Ewropej. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Als nächster Redner. Grazie ħafna, Kommissarju. U issa, kallim li miss. U issur Mesharos, għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, l għanet nishtiq nirringrazzja l-Kommissarju u l-Rapporters tal-kooperazzjoni u tal-ħidma eccellenti li saret f'dan il-qasam qed nitkellmu fuq soċjetà innovattiva u hemm il-bżonn illi inħarsu l proprjetà intellettwali. Anka din is-sistema ta' protezzjoni unitarja, il-fatt tista' tilħaq dan il-għan l-Unjoni Ewropea ila tipprova toħloq dan it-tip ta' qafas għal ħafna snin għal din is-sistema ta' privattiva unitarja ma nistgħux nibqgħu nipposponu din id-deċiżjoni għaliex qegħdin kull sena naraw li l-Unjoni Ewropea qed taqalura kull ma jmur taqalura anke fil-kontest ta' riċessjoni. Din is-sistema twassal biex ikun hemm inqas spejjeż, però fl-istess mod irridu niżguraw li l-SMEs eh, ikollhom benefiċċji tagħhom ukoll għalhekk irridu nieħdu l-passi neċessarji. Din is-sistema ta' protezzjoni għal privativa unitarja eh, it-tejjeb ukoll il-suq uniku Ewropej dan is-suq ser ikun iktar kompetittiv. Kun il-pożizzjoni tiegħu tista' tmur alla ħjar ukoll eh, fil-kuntest internazzjonali l-kumpaniji jibbenefikaw biex ikunu jistgħu jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom eh, f'post wieħed, ġifieri mhux proċess li jiddependi fuq ħafna stati membri differenti għaw eh, naf il-fat li għaw zewċ stati membri li mux ser jenaqdu maħna palissa, pero mandiġ dubju li din jgħal sistema li forsi nistaw nsolvuha. Aħna ser nizguraw u koll ċertezza legali jina nemmen li sistema se tkun waħda pozittiva kemm għall smes kif ukoll għal kumpaniji oħra innovattivi. Għadna Jena naqbel ukoll mal-kompromess li kunem tlet postijiet u mux wieħed. Seda jiġifieri grazzi tassew u l-kallim il-limis għal erba minuti onorevoli Regner. Eh, grazzi tassew, President Kommissarju. Rapporters, forsi jena nista Nirringrazzjakom ta' dan il-ftim anka li jiena nikteb din il-lan li konna protezzjoni għal privattiva waħda komuni wara 50 sena 50 sena nfittxu dan ir-riżultat. Qabel is-sajf ħsibna li konna l ħakna pakkett tajjeb kompromess bejn il-Parlament u l konsil li mbagħad stajna l-votaw fuq, u mbagħad smajna mill konsil li kien hemm tliet paragrafi li kellhom jitneħħew. Erba minnhom kienu fiħdan ġurisdizzjoni tal-kod deċiżjoni u eh, għalina kienet ħasra kbira u xi ħaġa li ntqalet ħafna drabi jiena jiena ma rajtx dan it-tip ta' approċċ trattat qabel hija xi ħaġa ta' tħassib jekk il-gvernijiet u l-kapijiet tal-istati li mhumiex il leġizlatur ser jiddefsu hawnhekk f'dan ir-rigward tal-kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsill. Dan wassal biex l-affarijiet isiru b'mod li mhuwiex kostituzzjonali. Il-Kummissjoni li hija l-gwardjan tat-trattati waħna eh, aħna l-gwardjan tad-demokrazija. U għalek irridu nibqaw nġildu biex nsibu soluzzjonijiet nek. F'termini legali għadna ma sibniex soluzzjoni, laqwa soluzzjoni, soluzzjoni ideali, pero mandiġ dubju li anka l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ser kolla r-rwol taħħa. Anka forsi bis-seduti preliminari dawn huma importanti immens rigward ukoll il-sistema ta' eh, litigazzjoni li għandha x'taqsam mal-privattivi. Il-ħarsin tal-privattivi ser jgħin l-SMEs ukoll biex eh, jimxu l-qoddim anka fi żmien ta' riċessjoni. Ser jkun hemm inqas xogħol li jsir mill-istati membri individwali u ser jkollna sistema legali stabilita hawnhekk. Jista' jkollna dan il-ħarsin tajjeb jekk ikun hemm sistema tal-edukazzjoni tajba. Orti għal eh, privattivi ċibunala ta' posta ser ikollu jirrispetta l-qorti tal-ġustizzja Ewropea. Jirrispetta wkoll it-trattat il-Parlament irnexxielu eh, jiggarantixxi din il-ħaġa għalek kien nixtieq l lill-Istati Membri biex il-koll jieħdu jipparteċipaw jieħdu sem f'din f'dan l-approċċ ta' kooperazzjoni insaħħa biex niżguraw li din is-sistema tkun tista' tiffunzjona wkoll fuq livell internazzjonali. M'għandux ikun hemm kooperazzjoni msaħħa fih dan il-kooperazzjoni li diġà għandna. U għalek biex nikonkludi, senjuri, nixtieq nerġa' nenfasizza kemm hija importanti li aħna ninkoraġġixxu l-innovazzjoni biex niprovdu il-protezzjoni bl-inqas ammont ta' burokrazija u bl-inqas spejjeż biex anka l-inqas atturi u msiħba jkunu jistaw jimxu il qoddim u jiprogressaw, pero hemm bżonn li jkun hemm ħarsin suffiċenti u anka riżorsi suffiċenti. Grazzi. Dank, Frau Kollegin, wir kommen jetzt zu den Rednern. Grazzi tassew. Kellima għannom tal-gruppi. Onorevoli Zwifka għal erba' minuti. Grazzi tassew President, Kommissarju, Ministru, Eżis kollegi. Din dinja ġurnata importanti immens wara bosta xhur ta' ħidma ħidma li għandha x'taqsam ma' din is-sistema ta' protezzjoni tal privattiva fl-Unjoni Ewropea. Il-kompetu tagħna huwa illi noqogħdu attenti jinħarsu is-suq uniku komuni u li dan ikollu postu fil- fl-ekonomija globali. Aħna qegħdin fi żmien ta' kriżi u għalhekk huwa neċessarju illi l-ekonomija inħarsuha u li nħolqu xogħol ġdid irridu nħarsu anzi jridu nittrattaw il-konsekwenzi tal-kriżi kemm ekonomika kif ukoll finanzjarja. Illum irridu nipreparaw l-odda illi se twassalna biex nirħu dan il-għan jena kontent immens illi aħna għadin finalizzaw il-ħidma tagħna fuq strument bħal dan biex nilħu il-għan tagħna biex nkunu iktar innovattivi biex bekk nikkontribwixxu eh, fil-mixja lejn iktar innovazzjoni. L-ispejjeż illi kellna fil-passat għadhom preżenti Għanna ħafna soluzzjonijiet għaw bosta għadijat interessanti u koll li jistaw issaħħu l-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fil-kontest tal-kommerċ globali u dinji. Anka jissaxħa l-Unjoni Ewropea fis-suq internazzjonali għax jisna dejjem qegħdin naqaw lura. Din is situazzjoni li miexa ċattabli naturalment. Jiena tkellimt ukoll fil-Polonja ma' nies li qalu li li ma kienx l-om illi jkollhom privattiva x'tant kien hemm spejjeż illi ma kinux ser jagħmlu l-ebda profitti. U għalhekk il-ħidma tagħna tista' verament tbiddel is-sitwazzjoni. Huwa veru li stajna għamilna u stajna konkludejna l-ħidma tagħna qabel u hekk suppost kellu jiġri, però għandna dewmin ta' isu sitt xhur wara diskussjonijiet ta' snin twal u għalhekk forsi seċċur mhumiex daqshekk, mhux daqshekk żmien fejn mhuwiex ħafna, però meta jiena niftakar l-entużjażmu li bih bdejna naħdmu fuq din is-sistema waqt il-Presidenza Pollakka jiena dispjaċini minħabba li l-Konsil ġabruħu bil-mod ta' kif ġabruħu b'mod inkorrett anke minħabba li kien hemm nuqqas taftejm jew forsi argument Eh, speċajna biex kellna nfittxu kompromess. Għana konna deġa l fil-fat il-kompromess. Walakin għan nishtiq nirringrazzja mod speċjali l-Onorevoli eh, Cameron għall-idea tiegħu anke biex inkunu nistgħu nbidlu daqsxejn l-affarijiet biex inkunu nistgħu inħarsu eh, l-interessi tar-Renju Unit b'mod aħjar. Jina nixtieq eh, nilqa l-fatt li l-ħidma tagħna ġis għalejt minn taħħa, però ma nix nbogġu bil kunu kontenti issa li l-istabbiliment ta' din is-sistema ta' tribunal speċjali din huwa element prinċipali, però rridu noqogħdu attenti issa illi dan il-proċess huwa wieħed tajjeb u wieħed loġiku li ma jkunx hemm taħwit fejn jitlu pereżempju proċessi bioloġiċi jew inkella invenzjonijiet li għandhom xaqsmu ma' teknoloġija tal-computers. Ma jistax ikollna taħwit għax inkella nispiċċaw b'ħafna oppożizzjoni u inqas appoġġ. Nixtieq nifraħ il kummissarju u r-rapporters l-oħra u jiena kontent ħafna li dan il-proċess fl-aħħar wasal fit tmiem Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat im Namen der S&D. Grazie, Hafner għal tlet minuti l-Onorevoli Kofferati. Grazie President. Grazie President. Eżis kollegi wasanna għal pass mir riżultat importanti. Dan ir-riżultat huwa importanti aktar meta wieħed iqis ir-riskju illi għanna anka eh, ta' falliment fil-konklużjoni tal-proposta tal-Kommissjoni jiena kontent illi il-Sur Barnier semma dan u fakkarna li dawn il-ftejmit jena niddiskutu għom għal snin twal. Anka, irna xinna nsolvu xie problemi delikati eh, ġuridiċi. Il-brevetta unitarja hija importanti ħafna tnedi anka tal-ekonomija tal-Unjoni għad kabbira l-iżvilupp tal-innovazzjoni u anka tkomplija tas-suq interna. Aħna kuntenti ħafna anka bil-mod ta' kif innegozja il il-Parlament fit-trialogi li kien hemm fejn ksibna anka riżultati anka biex nintegraw uh, l-SMEs li huma tant importanti fis-sistema produttiva tagħna u anka f'dan is-suq tal-privattiva Ewropea anka eh, fir-rigward tal-appoġġ fil-traduzzjonijiet għal-lingwi Franċiżi, Ġermaniżi u Ingliża. Kien hemm ħafna spekulazzjoni u strumentalizzazzjoni anka dan l-aħħar dawn iħawdu il-riżultati komplessi illi ilħaqna u li għana naprovaw u għedin jaħbu il mizuri illi aħna daħanna biex insaħħu anka il-pozizjoni ta' dawk il-pajizi fej mandomx il il-dawn l-użu ta' dawn it-tlet lingwi. Eh, F'Lulju l-Parlament sospenda il-votazzjoni fuq il-pakket tal-proposti wara l-Kunsil ta' Ġunju u Eh, għal illi ma setax jittollera il-pozizjoni tal-Kunsil. Ħadna żewġ deċiżjonijiet, mhux eh, eh, ġifieri, l-ewwel kienet li ma namlux xi ġrida kbira istituzzjonali u t tini waħda li nirrispettaw it-trattat. Wara ħames xhur wasanna din il-proposta ta' kompromess illi et tejna anka fir rigward tal-bażi ġuridika ġifiri il-protezzjoni uniformi għal drittijiet Eh, intellettuali u hekk neħejna il-blok illi kien hemm għal din l-introduzzjoni ta' sistema ta' protezzjoni unitarja tal-privativi. Irridu noqogħdu attenti biex ma noħolqux però preċedenti u nisperaw illi dak li seħ ma jerġax iseħħ fil-ġejjeni. Jina naħseb illi wasanna tas-sow f'konklużjoni possibbli illi ħat rispetta l-erba għanijiet illi huma tnaqqis tal-ispejjeż aktar protezzjoni, anqas burokrazija u anka ċertezza legali. Is-sistema produttiva tagħna għandha bżonn din it-tip ta' inċentiva u għalhekk eh, natu dawn il-possibiltajiet illi is-sistema tagħna tkun tista' taħdem. Grazzi ħafna. Grazzi, tassew u issa imiss għal 3 minuti Onorevoli Wikstrom. President, hemm kelma waħda illi verament tesprimi dak li qed inħossni dak li tinħoss illum. Fl-aħħar, din hija l-kelma, fl-aħħar nexxilna noħolqu xi ħaġa, nistabbilixxu xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea ma rnexxilix tistabbilixxi f'dawn l-aħħar 40 sena din il-ħarsien tal-privativa unitarja minkejja li konna nafu l-effett pozittiv immens li dan kien ser ikollu fuq l-universitajiet, fuq l-imprizi, fuq l-SMEs, etc. Dan ma kienieċ triq faċli. Fl-aħħar kellna nimxu għal kooperazzjoni msaħħa bejn 25 stat membru mis 27 biex ikunu nistgħu nilħu ftehim, pero jiena xtaqt nagħmel enfasi llum fuq il-fatt li għal il-bib huwa miftuħ għal l-Italja u Spanja, ek kif dawn jiddeċidu illi jinaqdu maħna u nittama li huma jamlu din l għażla għal ġejjeni. Illum xtaqt nirringrazzja ħafna lil komissarju Barnier għal ħidma tiegħu u tal kummissjoni wkoll ħidma konsistenti jina kontenta ħafna li u il-komissarju li rnexxielu jala dan il-proġett nixtieq nirringrazzja tliet rapporters ukoll mill-Parlament. Onorevol Rabkaj Baldassar u Lejna għax għal-ħidma kostruttiva jina kontenta ħafna li ħadsem f'dan il-proġett għannom tal-grupp tiegħi liberali aħna dejjem xtaqna naħdmu aħna dejjem ħdimna favur din il-sistema ta' privativa unitarja lix u għanzi flimkien ma' orti speċjalizzat biex isolvi it-tilwim. L-ispejjeż fil-futur mhuwiex ser jibqgħu jkunu għaxar darbit iktar mill-Istati Uniti għall-istess sistema l-ħarsin ta' privativa u ma jkunx hemm litigazzjoni illi seħ fl-istess ħin f'stati membri differenti ma jkun hemm qorti waħda biss u jkun hemm set wieħed ta' regoli proċedurali. Waqt dan il-proċess l-antijaj kien dejjem illi nżommu il-bilanċ f'din is-sistema Ewropea u fl-istess ħin noħolqu sistema fejn ma jkunx hemm wisq burokrazija. Illum ġurnata storika. Għanna qed nibnu iktar fuq is-suq uniku biex tejjem nimxu lejn it-tkabbir u l-prosperità fl-istati membri tagħna. Xi ħaġa importanti immens li xiridu inħarsu il-qoddim lejn Ewropa mingħajr kriżi. M'għandix dubju li din sistema ta' privativa ħad tkun għodda tajba għal futur. Grazzi. Grazzi tassew il kallem li mis għannom tal-ħadar onorevoli Lichtenberger. Grazzi tassew. Eżist kollegi, illum qegħdin nitkellmu fuq privattiva Ewropea u fuq orti Ek anzi, jekk kif qed nitkellmu hawnhekk il-qorti tal-ġustizzja qed toħroġ b'sentenza. Jiena dejjem iġġiliet għal privattivi Ewropea li nistaw naċċessu għalija pożittiva u li sertejna biex namlu progress dak li għanna illum ma jilħaqx dawn il-rekwiziti. Onorevoli Rabkaj diġà tkellem fuq l-istorja tal-privattiva u hemm ħafna problemi hemmhekk, però differenza bejnietna hija il-mod l-opinjoni tagħna fuq il-kompromess illi għandna hawnhekk. Kompromess li ntlaħaq wara illi il-Konsil neħħa dispożizzjonijiet prinċipali Kif rrit is-sur Cameron u dan mhuwiex ftehim li aħna rridu għal regolamenta ta' privattiva Ewropea. Aħna qed nitilfu l-opportunità biex nagħmlu effett fuq is-sistema eh, tal-privattiva u din xaġa li rridu nagħmluha ċara. Il-Qorti tal-Ġustizzja m'għandha l-ebda jett kif in is-sitwazzjoni issa, wara kirdu nsaqsu iktar mistoqsijiet, mela allura dawn dan il-ftejim għal minu tajjeb. Min jaqbillu hawnhekk din ħadkun sistema li hija iktar komplessa u xi ħaġa li hija komplessa dejjem toħloq ħafna problemi għal negozji żgħar veru li kumpaniji l-kbar jirnexxielhom għaliex huma jistaw ħalsu avukati tajbin u jispiċċaw biex jirpu l-każijiet tagħhom, però meta t fuq kumpaniji iżgħar negozji iżgħar dawn ser ibatu dawn kelmuna u għamlu ilna ċara jekk joġobkom ta' tunix tip ta' privativa bħal din. Tieni punt. Soċjetà ċivili u anka l-kumpaniji kbar qegħdin jipprotestaw qegħdin jgħidulna li din miex ħaġa li huma jixtiequ miex ħaġa li għandna bżonn għall-ekonomija Ewropea. U veru illi biex wieħed jieħu japplika l-privativa joħodas l-ispejjeż se jkunu inqas, però Iżda ma tkun iktar komplessa u għalhekk eh, nispiċaw biex ikun hemm ħafna iktar spejjeż xorta. U dan il-modell fil-faġġi ikkritikat minn ħafna nies anka il-kompromess li għandna qoddimna llum. Dwar il-mod ta' kif qed tevolvi din is-sistema tal-privattivi. Ħafna hemm ħafna Hemm ħafna fuq ħafna privattivi wkoll hemm ftit opportunità għalina il-mota kif aħna maġinajna tkun privativa mhux il-mota kif nirriflessa f'dan id-dokument u għalhekk jiena ma nistax naqbel din ser tfixkel appuntu dak li suppost ser tħares. Grazzi. CR-fraktion für zwei Minuten. Issa għal is Issur Karim. President, nringrazzjak, nishtiq nringrazzja l-kollegi, il-rapporters u anki l-komissarju Barnier li verament ħadem bisħieħ. Kollegi, għonek għanna eżempju ċar tal-affarijiet ħżina li għaddejn fl-Europa kienem talba għawija eh, e, ħafna għal miżura bħal din ħafna snin ilu 40, 40 sena ilu inna nistennow il-kompromess edna li konna orti li titkellem bil-Ġermanis f'Londra un bat fi Munich il-orti tkun tamel xol bl-Inglis ġifiri id-ger fix soluzzjoni li ma kienieċ tajba il-bżon u li rridu għanna bżon din il-mizura tajjeb li naħdmu malaj fuq dan is suġġett għax iċ-Ċina edha seta d-dina jiena niftakar meta kont qed qiegħed ninnegozja il-ftehim mal-Indja dwar il-kummerċ ħieles jiena niftakar li konna tkellimna dwar il-protezzjoni tal-propieta intellettuali u nara xirne xilom jamlu umma fl-Indja u nara xamil aħna u naraw li aħna edin ħafna lura. Araw xa jiġri fl-Amerika l-istess huma ħarġu privativi tliet darbit iktar iċ-Ċina darbtejn iktar minna il-situazzjoni u koll fl-applikazzjonijiet ċina, il l-Istati Uniti naraw li hemm 82% iktar. Għalhekk din il-miżura hija kruċjali. Hemm bżon nafu nkunu nafu nirrispondu s-sitwazzjoni. Il-bżonn huwa minnu huwa urġenti. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu minuta u nofs għal għjue sur maċtalka. Grazzi. Sur President, Sinjuri, jena nishti nirringrazzja r-rapporter għal bieċa xogħol veru tajba li għamlu, bieċa xogħol ma kienet li kienet ejbsa ħafna. Sa ilna mis-settinit niprofaw nġibu armonizzazzjoni f'dan il-rigward il-problemi dwar il-reġim tal-lingwi u disgwit xorta 25 stat membru iddeċidew li jilħu dan il-kompromess. Ovvjament, huwa minnu li ħadd huwa sodisfatt 100% imma xorta għandna progress, simplifikazzjoni f'dan is-settur irridu nenfasizzaw ukoll l-aspetti finanzjarji jekk dawn ir-regoli l-ġodda jitlu fisseħ sen nifrankaw ħafna flus il-Presidenza ta' ċipru verament ħaġa tajba li tixtieq tispiċċa din dan id-dossier anki jekk tajjeb nistennew il-sentenza tal-qorti. Grazzi ħafna għal eh, grupp tal ef eh, il-grupp li jmiss is-sur Batten. Qed naraw trasferiment ta' sovranità mill-istat membru l-Unjoni Ewropea. Fir-Renju Unit għandna orti tal-privattiva li palissa tqum xi 750 miljun ta' lir Ingliżi fis-sena. U nafu li dan ġifiri issa huwa fil-periklu tħassib ukoll fuq il-ħatrit fil-qorti l-ġdida u il-kwalità ta' deċiżjoni li jittieħdu. Dawn il-sistema meritokratika milli jidher l-Stati membri għandhom dritt li jkollhom imħallef għalihom u l-pajjiżi iż sej kollom iktar problemi minn fej jazlu l-imħalfin nafu ġifiri li l kumpanniji il-kbar se jigwadanjaw u l-SMEs se jitilfu kif flimkien ma l-individwi mħabba l-spejjes u l-inkonvenjenzi għax ħafna drabi biex ikunu jistaw jipproteġu xogħolhom irridu jmorru Franza jew l-Ġermanja ma jistawx jirikorru fil-qrati lokali. Eh, Għammin jgħid li l-ispejjeż ta' disgwi tal-ħaj jizdid bit darbit iktar. Il-Renju Unit eh, għalhekk ma jaqbilx ma din il-miżura. Is-Sur Karim għandu blue card għalik jekk inti taċċetta. Iva. President, grazzi. Sur, sur Batten, dak li għadda kemet ħmerijiet biss din il-miżura ila 40 sena maħna tejdli ftit meta Ek inti għadġ ġejt fil-laqat tal-komitat biex tressa l-oġezzjoni tijek, qatt ma kien hemm membru tar-Renju Unit biex jagħmel dan. Issa tiġijaw u toqgħod tgħid dal-merijiet kollha. Mr. Betten, tirribatti, Sur Karim, ovvjament jiena minix bħalek ma tantx inħobba l-Unjoni Ewropea ma jiena il-Sur Jakin Pakenberg tan l-informazzjoni espert fil-qasam li huwa ukoll membru ta' ġudikatura ta' Munich u ta' Pariġi. Kien parti mill-kumitat ta' esperti u fl-aħħar tal-2011 u ma baqax irtira. Iġifri jiena m'inix bħalek ma rridx iktar leġislazzjoni li taddi fuq livell Ewropew, imma jiena għad fuq l-informazzjoni li tani espert li jaf eżattament x'qed jiġri Sur Karim, ma nistax intik il-ċans li titkellem fuq uh, Blue Card, kella mus għan nispiċċaw qatt. Jien ma nistax ninforza li rispandi il-mistoqsija li staj kollok. Il-sur Zal stressa minuta u nofs. President, grazzi ħafna. Il-privativa unitarja hija idea eccellenti privattiva automatika f'ħafna pajjiżi, il-rekonoxximent tagħha eh, l-edeja hemm qiegħda. Immissa il-tul fis-seħ tant huwa komplikat li l protezzjoni tal-proprjetà intellettwali issa ma ċerta. Għandna sistema vaga forum differenti għal periodu ta' tranzizjoni u dan il-periodu l-qasbis nafu ta' kemmu twil. Eddin nġibu iktar eh, nuqqas ta' sigurta u iktar inċertezza għal min jivvinta l-affarijiet il-kumpaniji l-startups li jaħdmu biss fil-pajjiżi se jkollhom iktar spejjeż. U dak li l-entitajiet il-ġodda f'Pariġi, f'Londra se jqumu ħafna flus. Kieku Spanja u l-Italja kienu mana naħseb Eh, tajjeb kienet tkun ħaġa tajba li siħbu mana, tant qed nipumpjaw l flus li kienet tkun ħaġa tajba li kieku siħbu maħna. Missa għanna unjoni li mhix unjoni. Il-pajjiżi mhux rappreżentati, ċittadini jafu li mhumiex rappreżentati u tan-negozju lanqas. Signuri, din l-unjoni hija biss għan-nies tal-politika u l-uffiċjali li jaħdmu fiħdana. Grazzi. Als nächsten Redner Grazzi Il-kellim li jmiss erba minuti. Is-sur Lopez Estures White, grazzi ħafna, President. Issa inna ħafna snin nistudjaw din is-sistema ta' privativa fl-Ewropa b'protezzjoni unitarja fl-Ewropa. Aħna naqblu fuq dan, naħseb fuq hawn nistgħu naqblu. U tajjeb li jissa naraw li anki fil-liġi ikon affarijiet iktar ankrati, il-liġi mandiġ tkun diskriminatorja, għanna trattati fuq il-koezjoni soċjali u ekonomika ċertezza legali għal partijiet kollha involuti trid tkun ukoll bilanċjata. U jidu naraw li l-SMIs kollom aċċess li jkun hemm innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħsa fuq dan kollu qegħdin naqblu. Imma jekk wieħed qed daqatajn sistema legali, nafu li dinja diskriminatorji tmur kontra l-prinċipju tal-koeżjoni u tippromow iġib magħha ċertezza legala u għal ċertu partijiet qed tmur kontrihom u laqas biss ta' tismin ta' qudiem l-innovazzjoni. Il-kummissarju naħseb qed jaħseb li din se tkun xi ħaġa li ma tinbidilx ma tiġix emendata il-fatt li jinħolo, tinħoloq orti li kolla sedi differenti. Il-Parlament Ewropew marbis għal kooperazzjoni forzata intergovernmentali, mhux qed jirreferi għat trattati jew jaħdem fuq it-trattati. Mbagħad naraw li għandna l-Ispanjoli u l-Italjani ma jistawx ikollhom aċċess għal qorti. L-intenzjoni hija tajba mal-mod ta' kif qed nagħmlu dil-biċċa xogħol hija ħażina. Setejn il-kbar l-iktar qawwija mhux iż-żgħar f'pajjiżi eh, hekk se jiġri eh, għax nafu li fl-Ewropa kollha 90% tal-kumpanija huma SMEs qed se nġibu l-monopolju eh, se tmur kontra l-kompetittività u anki se nraznu l kreattività laqas bis setra dan jew twaqqaf l-kopjar minn minn partijiet terzi hemm bżonn aħna l-innovazzjoni n-proteġuwa u nipproteġu n-nies li jivvintaw l-affarijiet. Ukoll eh, naraw ukoll kif inkopru partijiet terzi se ġib fragmentazzjoni fis-suq intern qed nitolbu għal iktar kooperazzjoni l-25 stat membru issa għandhom jirratifikaw din l-ideja tal-qorti mill-aktar fisna li se naslu, imma hija biċċa xogħol komplikata. Anki li inti tista' tirrikord tirrikorri għal rati differenti dan huwa ħażin. Ġifri għall-istess każ tmur fi rati differenti ma jġibx ċertezza legali regolament dwar il-lingwi, mhux biżejjed ċertu pajjiżi se jkollhom l-aċċess għal proċedura kollha bil-lingwa tagħhom u pajjiżi oħra jridu juża lingwa oħra. Din dan huwa ostakolu kompetittiv kbir. U b'dan il-mod in-nies ma jkunux jistgħu jipproteġu privattivi tagħha. Ġifieri wasalna l-kompromess u jekk nivvutaw favur, eh, ma nkunux qed nagħtu viżjoni vera tal-Ewropa tlet lingwi, tlet rati. Taħsbu li bizzejiet biex eh, nkupraw il-privattiva kollha għanna biċċa xogħol fuq siq waħda. Araw il-fondazzjoni ta' Max Planck li tgħid li dan huwa pass lura dak li qed nagħmlu illum meta qed nitkellmu fuq il-drittijiet tal-privattivi u l-liġi tal-privattiva b'din is-sistema unitarja aħna se naslu biss jekk nerġgħu nisperaw ruħna minn dak li nsibu fit-trattati u naraw li kulħadd jagħmel l-istess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, kollega. Is-Sinjura Gringerde Odenberg. Grazzi ħafna. President, wara xi 30 sena ta' negozjati fl-aħħar qed naraw l-aħħar ta' triq Naħseb li fl-axħar se nirnexxilna nipproteġu l-invenzjoni tagħna f'25 stat membru. Proċess iktar sempliċi meta nqablu ma dak li għandna l-ispejjeż se jonqsu bi 80%. Għalhekk fl-aħħar għandna strument biex nipproteġu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Issa l-ispejjeż tal-privattiva huwa għaxar darbit iktar meta qabel mal-ispejjeż fl-Istati Uniti qed nitkellmu fuq xi 25,000 bħala spejjeż u e, se naqsu b'5 ħafna invenzjonijiet jimbijaw il-min jiflaħ jħallas naħa l-oħra tal-oċean għax hawnhekk ma kenniex min jrid iħallas dawk il-flejjes. Aħna mhux qed nimpona qed għandna strument li huwa iktar sikur u irħas. Kull kumpanija sa tkun tista' tiddeċidi għalija jaraw jekk ridux jużaw il-privattiva nazzjonali dik Ewropea ġifieri li tkun tista' tintuża fi stat membru e, e, differenti jew inkella dik unitarja. Hija okkażjoni għal kulħadd anki għal SMEs għax u koll iktar finanzi għal eh, tkunu disponibli għal traduzzjoni, naħseb li kompromess u tajjeb għal kulħadd. L-artiklu 6-8 Issa l li qed jiġi problemi qed isir ftejim interistituzzjonali bekk għandna bagi legali tajjeb dokument koerenti li jagħmel sens li ma ġiex emenda daqshekk. Jiena nixtieq nirringrazzja r-rapporters u l-Kummissarju Barnier. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächste Rednerin hat für anderthalb Minuten Frau. Grazie, Hafner, Signora Teine. Sur President, grazzi. Kommissarju, kollegi, għal ħafna żmien aħna l-Ewropej il-nista negozju jgbar użar kulħadd jistenna din il-sistema protezzjoni uniformi l-istess fl-Ewropa. Palissa privativa tinħareġ u din tiġi rikonoxxuta minn stati membri wara li tapplika għal dan wis burokrazija u mod mhux adattata għal żminijiet l lum Nafu li eh, meta ma tiqabbel ma' mill-Istati Uniti, fl-Ewropa tqum erba darbit iktar biex inti tirreġistra privattiva. Għalhekk il-vot illum jimmer ilom li jistħu ilom dan il-vottana il-nistan negozju. Veru li jem il-problemi ta' traduzzjoni palissa biss se jkunem bil-Franċis u l-Ġermanis, imma tinsawx li għanna il-magni li għamlu traduzzjoni issa. ħafna privativi joħorġu bl-Inglis, ma ninsawx dan ħafna kwistjonijiet li aħna trattajna il-membri ġermaniżi nixtieq insaqs jekkux minnu li dawn il-privattivi se jieħdu ħafna żmien se jkun hemm monopolju ma naħsibx jien lanqas se niddeċidu fuq il-privattiva li għandha x'taqsam mas software għax ma tidħol fil-bażi legali. Issa tliet minuti is-sur Engstrom. Grazzi, President. Il-grupp tal-ħodor kiku xtaqna li konna din il-privativa unitarja u nixtiequ li naslu għalija jekk tinfissru waħda li titħol fil-istrutturi legali u politiċi tal-Unjoni. Sfortunatament dak li għanna u dimna hija l-opposta dak li qed ngħid. Dan il ftajim iffisser li l-Parlament Ewropew se jabdika setat politiċi fuq il-futur ta' sistema tal-privativa għax kollox se jaddi entitajiet intergovernativi iġifiri il-sistema legali ta' sistema ġdida tal privativa se tkun barra mis sistema legali tal-Unjoni. Naħseb din hija ħaġa ħażina l-innovazzjoni ħażina l-ħafna affarijiet fl-Ewropa. Allura għaliex importanti? kif edna diġa, issa inna ħafna snin naħdmu fuq dan is-suġġett. Il-LPO ilu maħna għaqda internazzjonali li miex taħt il-kontroll tal-Parlament jew tal-Unjoni. U ara xġara. Il-trattat, il-xol il-bazi, il trattat il xol il bazi tgħid li ma tistax inti kollok privattiva ta' software ta' Imma il-privattivi joħorġu xorta għax jużaw ċertu dispożizzjoni legali. Nejdu li software għal computers biss. Ġifiri, min joħroġ minna u jisib mod ieħor kif joħroġ il-privattiva. Naħseb kien żmien biex eh, aħna naraw li kunem kontroll legali u politiku. Edin nabdikaw hawnhekk edin natu iktar setat li l-qaqda li ma taqax taħt il-liġi. Għalek, jiena namel appell il-kollegi biex jerġu jikonsidraw din il-bicċa xogħol. Għandna opinjoni differenti fuq sistema tal-privattiva, ma qegħdin naqblu l-kol li hija xi ħaġa importantissima għall-ekonomija Ewropea kif taħdem il-privattiva. B'sistema tajba ta' privattiva hija xi ħaġa tajba l-ekonomija għall-Ewropa u il-kontrarju se jġib iktar dannu. Ek qegħdin naqblu fuq dan kollu M'hemmx xens li aħna s-seta tinħallom il-ħaddieħor. Dan hija xi ħaġa li aħna bħala nista l politika nistgħu nagħmlu differenza permezz tal-liġi għalhekk hekk joġobkom għatu appoġġ lill-elementi tal-grupp tal-ħodor u għajja nimxu lejn privattiva unitarja ta' veru. Grazzi, kollegi, għal minuta. L-onorevoli Kosuf Grazzi, Sinjuri. il-Sur Barnier għal li huwa irid ikun l-aħħar kummissarju f'dan eh, il-qasam u naf kif jaħdem u eh, għalek nishtiq lu kull suċċess l-istess nishtiq lil-sur Rabkaj u lil ehm, eh, rapporters l-oħra dan il-pakket huwa tajjeb ħafna qed inqas ħafna l-ispejjeż ma' xorta il-privattiva um, Ewropea ħad tkun tiswa 800 euro aktar minn dik tal-Istati Uniti. E, huwa tajjeb illi però din il-privativa tkun aċċessibbli anka għal kumpaniji żgħar u aċċessibbli għal min jivvinta affarijiet ġodda. Il-sistema ħaj kollha anka traduzzjoni tal lingwi ta' kwalità għolja permezz ta' eh, makkinarju. Naħseb il din il-privattiva Ewropea ħadd tejn ħafna u għalhekk jiena nistieden il dawk il-pajjiżi li mhux se jipparteċipaw biex anke huma jissihbu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Eh, kollega, jgħid il-President, eh, l-onorvel Valħanin l-minuta, grazzi Presidenta, il-pakket il-li għanna għoddimna, eh, supposti franka il-flus u jgħamil il-proċess aktar razzjonali E, naqqas iż-żmien e, li e, hemm bżonn biex wieħed jaħseb dwar xi ħaġa jivvinta u mbagħad jitlaqa inedija fis-soċjetà. Però xorta waħda jiena nħoss illi bl-esklużjoni tal-Ispanjol qegħdin aħna nisfruttaw il-ħaddiema wieħed hawnhekk qed jitkellem fuq l-Indja, fuq iċ-Ċina u isemmi anka pajjiżi oħra u l-Istati Uniti jitqu bina. E, hawnhekk aħna maħniex veru se ngħinu tassow l-SMEs ngħinu biss e, dawk il-kumpaniji kapitalisti li għandhom ir-rigni fid-dejhom u anka tmur kontra il-revoluzzjoni diġitali nnifisha. Grazzi ħafna. Kolleg, jina max, kollega ma xtaqx ninterrompi, kima nishtiq infakrek illi għandek titkellem aktar bil-mod. Tinsiex illi hemm l-interpreti illi jridu jippruvaw il u mal-veloċità tiegħek. Minuta tista' tuża ma tuża b'mod tajjeb. Il-kellim li jmiss issa l-onorevoli Ziobro. Grazzi ħafna President. Illum edin uh, niddiskutu bidla importanti għas sistema legali fl-Unjoni Ewropea. Smajna hawnhekk uh, diskorsi ottimistiċi f'dan il-dibattitu ma ma nasibx li korrispondu ma' realtà u uh, laqas mal-teddit reali speċjalment għall smes u specialment dawk eh, l-SMS huma fil-pajjiżi stati ġodda. Naħseb illi il-kumpaniji internazzjonali u kumpaniji kbar ħajkunu mħarsa aħjar, speċjalment jekk huma ġejjin minn pajjiżi bħal Ġappun jew minn pajjiżi kbar oħra jew inkella mill pajjiżi stat stati membri li huma kbar anka minħabba illi il-privattivi il applikazzjoni tal-privattivi joħorġu ħafna minn dawn il-pajjiżi. Irridu niftakru illi il-kumpaniji il-kbar ħafna drabi jużaw il-privattiva biex uh, jimblukkaw l-aċċess għazzu uh, eh, mill-istati mill smis U uh, irridu niftakru kol illi fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna SMIs l-ispejjeż biex qed japplika għal eh, privattiva ħaj jiżdiedu eh, jgħid il-kellimi u naħseb dawn l-affarijiet iridu nqisuhom. Grazzi ħafna il kellimi li miss minuta u nofs l-Onorevoli Obermeyer. President, eh, Signori, Onorevoli Membri, il-brevetta, il-privativa unitarja tista tejna nkunu aktar inkunu aktar kompetittivi biex innaqsu u kol innaqsu kol il-burokrazija dwar iċ-ċertezza legali u t-tilwim u soluzzjoni għat-tilwim għanna aħna rati nazzjonali illi ħankunu edin aħna nisottomettu għom għal orti e, fuq livell komunitarja ħannaqsu l-efficienza ġudizzjarja u eh, naħseb jiterna biss ikonna 25% tal-każijiet diskussi fil-rati nazzjonali kollox se jkun diskuss eh, wara bibin eh, maluqin u mhux se naqsu xejn mill-ispejjeż tal-rati għandi ħanżiduhom b'xi tmin darbiet. Ħajkonna l-istess eh, riski li għandna palissa. Din hija xi ħaġa illi tagħmel il-ġustizzja u l-aċċess tagħha aktar bispejs aktar kbar u dina mhix ħaġa li għandna għandhom bżonn l-SMEs parissa nixtieq eh, għalhekk eh, nas eh, inkunu assikurati illi sentenzi illi jingħataw mill-roti mill-rati tal-privattiva jkunu jistaw jittalaw anka qoddim illi CJ u nixtieq ukoll illi il- kustjonijiet marbuta mal-bioloġija jkunu jisaw privativa privattiva wkoll. Mela minix qed nara sur fil-kamra għalhekk naddu għall-kellim ta' wara li hija l-Onorevoli Merkis. Grazzi Nix eh, nixtieq nirringrazzja l-rapporter tax-xogħol li għamlu xogħol twil u ebes wasanna għawek issa wara 40 sena fej ġilidna u eh, xekkilna l-affarijiet. Pero dak l-għana huwa bizzejiet u Ewropa u bizzejiet u għatajja bizzejiet f'40 sena jmissna irnexinna namlu affarijiet ħafna ħjar, veru, sistema veru tal-applikazzjoni tal-protezzjoni tal-privativa. tal protezzjoni tal privativa Eh, jina naħseb l qudiemna huwa flop, huwa falliment, kullim Kulħadd um, fl-Unjoni Ewropea id-dejja jisma bit-tilwim marbut mal-lingwi u uh, tilwim ieħor din setet tkun um, protezzjoni tal-privativa veru fuq livell Ewropew aċċessibbli għal kulħadd. Jiena nispera li xi darba jirnexxinna niksbuha din biex anka jirnexxinna nirdupjaw il-budget għall-innovazzjoni u eh, mux inkisru il-suq tal-innovazzjoni minħabba egoizmu għanna bżon sistema ta' privattiva bi flus bizzejet biex wieħed ikun jista' tassaw japplika eh, għalija. Grazzi, issa naddu għall-onorevoli Debaker. Minuta u nofs, grazzi President. Jina kontent ħafna li il-privattiva Ewropea fl-aħħar waslet u d-dimna il-ħakna kompromess Eh, li anka jmur eh, lura għal ehm, diskussjoniet li marru anka waqt il-presidenza belġjana din ħajjina biex l-industrija tal-Europa tkun aktar kompetittiva nixtieq ngħid illi l-Avukat Ġenerali et eh, jgħid li għanna niċtu it-talbiet kollha ta' Spanja u l-Italja u u għanda titħol din is-sistema ġdida, għax din is-sistema ġdida ħatnaqqas l-ispejjeż. E, armonizzazzjoni aħjar ħatejn biex ikun hemm implementazzjoni aħjar u infurzar aħjar u din importanti ħafna l smis protezzjoni adegwata għal privativi u hija l-ewwel pass lejn aktar innovazzjoni biex dawn l-innovazzjonijiet ma jibqgħux fuq l-iskaffa din hija importanti kemm għas-settur privat kif ukoll għal settur pubbliku ħajjena nkunu aktar kompetittivi. L-onorevoli Maskis għal eh, żewġ minuti il-sistema ta' protezzjoni um, tal-privattivi kienet uh, intenzjonata li tejn l-innovazzjoni u anka li tatina aċċess għal rati imma l-pakket huwa kontroproduttiv. Jekk nimplementaw ħafna miċ-ċittadini u mill-kumpaniji ħaj kollom jaċċettaw f'balka privativi illi jiġu jisiru mm, e, e, anka mhux fl-lingwa tagħhom u li jisiru f'pajjiżi oħra dawn li jridu jiġu aċċettati f'pajjiżhom meta xi ħadd ikollu problema jkollu jmur u qudiem qorti illi ħaj kun qed juża lingwi differenti u li għalhekk inti jkollok tħallas għall-interpretazzjoni u traduzzjoni u bekk ħad f'ħafna spejjeż u min huwa b'saħħtu ħajkompli jsir b'saħħtu, min huwa dajjef ħajkompli jiddajjef. Jiġifieri dan huwa eh, mezz ta' protezzjonizmu u mhux sejjejn l-SMEs u l-kumpaniji żgħar li jkollhom aċċess għal dan is-suq tal-privattivi. U dan ħaj ħajoħloq anzi ħafna problemi. L-Onorevoli Ferrera, grazie ħafna, Signor President, naħseb illi .ridu eh, nipermettu li kunem eh, proċeduri li permettu aċċess għal individwi jew universitajiet żgħar jew SMIs. Imma għandna tħassib dwar din il-proposta partikolari l għanet għandna bżonn diskussjoni pubblika aktar wiesa eh, u din sissa ma seħħieċ din l-idea ta' proċess fil-fatt huwa immirat lejn l-industrija kbira. Anka twaqif ta' dan il-qorti uh, u wieħed li ħajnaqas is-sovranità tal-istati membri infushom għam il-perikli marbuta ma' dan. Il-limiti legali għal privattiva f'kustjonijiet sensittivi bħal pereżempju dok marbuta mal-ħajja dawk bioloġiċi eh, anka ħaj kunem problemi biex wieħed isemma leħnu eh, u eh, hemm problemi marbuta mal-lingwi eh, u għalhekk kiena naħseb li soluzzjoni l-għana undi ma miex l-aħjar soluzzjoni li jista' jkollna grazzi ħafna. President, kollegi, nixtieq nġbdilkom l-attenzjoni għal eh, problemi li jistgħu Eh, jista' jkollna l-Uffiċċju tal-Privattiva Ewropea qed jipprova jtejjeb it-traduzzjoni bil-makkinarju eh, eh, ta' dawn il-privattivi Dan però se jfisser li biex ikun hemm traduzzjoni ta' kwalità għolja inkluż fil-lingwa tal-Litwanja, ifisser li dan ħajju anka sa' sena għalhekk pajjiżi bħal-Litwanja jrid ikollhom per eh, perjodu ta' tranzizzjoni aktar twil biex persuni u kumpaniji jkunu jistaw jimxu lejn din it-traduzzjoni permezz eh, eh, Eh, ta' l-makkinarju automatika ġifiri. Irridu anka ninformaw il-pubbliku eh, dwar eh, dawn il-privattivi li palissa nħos li sa waslu anka biex iperikolaw is-sitwazzjoni tal-ċittadini tal kumpani tal-Litwan. Grazzi ħafna President, jgħid il-kellim li jmiss. E, Sinjuri President, Bonġu, il-protezzjoni tal privativa fl-Unjoni Ewropea sissa ehm, swit ħafna flus, ħadet ħafna żmien u tiswa 10 darbit aktar milli eh, tiswa fl-Istati Uniti u fiċ-Ċina. Jekk telu daqdin diskutu il-protezzjoni tal privativa u jekk naddottawhom eh, eh, naddottaw dan il-pakket dan ħajkun pass immens il-qoddim fil-suq waħdini pass importanti ħafna f'dan is-soq waħdini tagħna għalhekk nixtieq nibda billi ngħid eh, grazzi minn qalbi l kollegi tiegħi l-aktar l rapporters eh, l-Onorevole Rebkaj Baltasare u l-Onorevole Lejne illi Lejne illi eh, was għamlu dawn ir-rapporti kienu ħafna uh, minn baqa eh, zom eh, l-ideja tijaw eh, zamma l-punt tijaw pero kienu kostruttivi biex din il- privativa, protezzjoni tal-privattiva tkun realtà jina mill-Bavarja, ħafna mill-kumpaniji żgħar u medji tal ta' pajjiżi ilhom jitolbu għal din il-privattiva unitarja. E Eh, u nispera li din adottawa eh, għax ħatkun eh, taħdem ta' katalist għal tkabbir u għax-xogħol fl-Unjoni Ewropea speċjalment fir-rigward tal smis li ilhom jitkarbu għalija din il-privattiv unitarja. Dawn il-kumpaniji żaru medji li jridu ħarġu iż-żgħażagħ jġeneraw ix-xogħol fl-Unjoni Ewropea huma dawn illi għandhom dan il-potenzjal tal-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea u jekk nadottaw dan il-pakket li ħajwassal għal anqas spejjes u anqas żmien eh, fl-applikazzjoni inkunu għamilna xi ħaġa tajba ħafna u għalhekk jiena nitlobkom illi tappoġġjaw dan il-pakket fil-Kumitat tal-Industrija inna snin niddiskutu il-proposti mill-Kummissjoni um, fil-Small Business Act u waħda mill-kustjonijiet illi jridu nifokaw fuqha hija illi l-SMEs li forsi mhumiex daqshekk mobbli daqs kumpaniji oħra u dan minħabba li ma protezzjoni adattata għal din il-privattiva Eh, Ewropeja kienet eh, xi ħaġa li ħadet iż-żmien kien żmien diffiċli anke l-kollegi semmew dan ina mis-sebajnijat niddiskutu eh, din kena diskussjoni fir-reġim dwar ir-reġim tal-lingwi li wieħed mis-suġġetti illi kellna nittrattaw għal snin twal aktar minn design fil-mija tal-applikazzjonijiet tal-privattiva huma fil-lingwa Ingliża. Jiena nirrispetta ħafna l-lingwa tiegħi għandna anka dialett aħna fir-reġjun tagħna, ma dan ir-reġim huwa tajjeb issa kif qiegħed u nispera l-Ispanja u l-Italja issa jaċċettaw li l-bib huwa miftuħ għalihom ukoll aħna hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar it-tmiem tal-affarijiet Imma qed nitkellmu dwar il-soluzzjoni li għandha tkun tajba 27 pajjiż. Il-soluzzjoni tal-orti tal-privattiva bi tlet sede mhijiex soluzzjoni adegwata veru palissa edha hekk kif aħna ma kenniex lok li nagħtu l-opinjoni tagħna dwar dan. Il-rapport tal-Onorevoli Lejna jisemmi anka xi punti oħra eh, fis-sistema ġuridika li huma importanti u eh, kultant l-aħjar affarijiet huma eh, l-edowa ta' tajjeb imma jina naħseb illi inna dawn l-20 ta' snin nipruvaw insibu soluzzjoni għalek issa nispera li din il-proposta tikseb l-appoċ mishtiqa. L-onorevoli Klassiko vassa. għanna issa din sistema ta' privativa unitarja li tista' teżisti flimkien mal-privativa nazzjonali din hija xi ħaġa li jna nistennuha jekk tiġi adottata tippermetti lill eh, kumpaniji u l-intraprendituri kollha u anke individwi illi dawn ikunu jistgħu jipproteġu l-invenzjonijiet tagħhom anke fuq livell Ewropew. L-ispejjeż huwa wieħed mir-raġuni għalfejn persuna li jkollha din eh, eh, l-invenzjoni ma titlobx din il-privattiva u protezzjoni tal-invenzjoni, issa naraw li dawn l-ispejjeż se jonqsu il-sistema tal-privativa uh, unitarja naqas l-ispejjeż għal uh, xi 600 uh, euro u għalhekk is-sistema se tkun aktar sempliċi wkoll u l detenturi ħajnaqsu l-ispejjeż tagħhom xi 80% dan jgħin u jassikura il-moviment ħieles fissu intern u għandu jixbruna u jagħti spinta lill-investimenti anka fl-innovazzjoni. Eh, anka nollu dan eh, għal 3% tal-GNP. Anka edin u b'dan il-pakket ċertezza legali barra minnek il-Parlament Ewropew għandu ikun involut eh, u jingħata informazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Manders. Nirringrazzja li rapporter tal-bicċa xogħol li għamel u nixtieq nifraħ li sur Barnier illi eh, issa wara 40 sena ta' diskussjoni fl-aħħar uh, wasalt dimna dan il-kompromess eċċellenti. Jiena fejn oqgħod f'Brabant hemm eh, Bis applikazzjoni ta' erba privattivi, jiena għandi wkoll eh, żewġ privattivi mhux eh, ussużi ta' u laqas ma jdaħaluli ħafna flus, imma Huwa tajjeb li issa jiena nista' napplika din il-privattiva fuq livell Ewropew jiena avukat naħdem fuq uh, il-drittijiet intellekt li proprjetà intellettwali u naf kemm huwa diffiċli biex wieħed japplika l din il-protezzjoni għal privattiva u għalhekk jiena nifraħlek eh, għal din il-leġiżlazzjoni nispera li nadottawha illum naf li hemm żewġ pajjiżi li mhux ħajjissieħbu, jiġifieri mi se tkun waħda fuq livell tal-Unjoni Ewropea inna eh, 40 sena naħdmu u niddiskutu u uh, ma nistax nifhem għalfej dawn il-żewġ pajjiżi fejn l-ekonomija ma tantx sejra tajjeb ma sebħux x'ina nispera li jkun hemm votazzjoni b'maġġoranza llum. Grazzi ħafna. Vážená paní předsedající, pane komisaři, přijetí... President, onorevole komisario, l-adozzjoni tal-privattiva Ewropea issa waslet fit tmima U nemmen li din ser tejjeb immens il kompetitivita tal-kumpaniji Ewropej. Jena għandi opinjoni pozittiva, ħat opinjoni pozittiva wkoll naħa tal- Kamra tal-Kummerċ tar-Repubblika Ċeka. U importanti ħafna li aħna nagħtu il-ħajja għal din is-sistema li nilħu dak illi huwa mistenni min-naħa tan-negozju ta' dawk li qed jagħmlu r-riċerka tkun sistema sempliċi u tkun imħarsa wkoll lil mill-Unjoni Ewropea aħna nafu li ħafna drabi ikun hemm intenzjonijiet tajbin u li mbagħad ikun hemm ħafna burokrazija magħhom. Nittamaw li da ma jkunx il-każ hawnhekk. Grazzi tassew. Onorevoli Anna Angoraki, grazzi ħafna President. Din is-sistema hija biex insaħħu is-sistema tal-monopolju tal-kapitalizmu fl-Unjoni Ewropea u anka madwar id-dinja biex il-kontroll ta' dawn id-drittijiet dejjem imur għallar u nispiċċaw naraw monopolju ta' għarfien u jidher li din hija xejra illi qegħdin naraw fl-Unjoni Ewropea bħalissa se tkun ħafna iktar diffiċli dejjem għal ħaddiema biex kollhom aċċess eh, għal ċertu servizzi s-saħħa ikel fost oħrajn dan dejjem ser jaqa' komplija taħt il-kapital kapitalizmu. Il-punt ta' tluq hawnhekk ser ikun sistema legali komplikata ħafna. Ser ikun hemm ħafna rekwiżiti wkoll dawk il-privativi li diġà jeżistu pereżempju fil-qasam anke tax-xjenza. Grazzi.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 wara li qed naraw li naqasna l-ispejjeż anki ta' reġistrazzjoni u ta' traduzzjoni għal eh, negozji żgħar dan ifisser li se jfadlu ħafna miljuni ta' euro u dan huwa importanti speċjalment f'dan iż-żmien ta' kriżi. Imma jekk wieħed irid ifaddal, allura kellna nużaw lingwa uffiċjali waħda li ovvjament din tkella tkun l-Ingliż. Dan il-multilingwiżmu arroganti mal-wieħed ma jistax jifmu. Ma nistawx nistaw ngħidu li l-Franċiż u l-Ġermaniż huma lingwi privileġjati meta mqabla ma' oħrajn. Il-Qorti Ewropea diġà anki għal l-eżamijiet tal-EPSO qalet li mhijiex ħaġa tajba. Għalhekk tajjeb li nfadlu imma nfadlu sal-aħħar net minn armana natu privileġġi l ġermanja u l Franza. Grazzi. Allo, jedrija l-bta. Grazzi, onorevoli Gallo, għandek 3 minuti. Grazzi. President, palma fakruk il-kollegi tijaj. L-Europa ila tistenna din il-privativa l-40 sena u issa u wasalna moment storiku L-lum għalek nixtieq nirringrazzja tassew l komissarju Barnier din il-privativa hija għodda importanti immens jekk aħna ser nippromovu l-innovazzjoni u ser nrawmu l-investiment minnaħa tal-negozju, tal-negozji Ewropej fil-riċerka u l-iżvilupp. U fl-istess ħin x'unni ċittadini tagħna biex ikunu iktar kreattivi qegħdin nitkellmu. Fuq 60,000 privattivi ppreżentati fl-Ewropa u il-fuq minn 200,000 ppreżentati fl-Istati Uniti u għalhekk din hija xhieda li qegħdin netilfu dan il-pakket li qed nifutaw fuq u ġi kritikat minn ċertu membri u anke minn ċertu nies akademiċi. Però dan il-qafas regolatorju illi għanna qoddimna mhuwiex huma jgħidu għanzi li dan muwix perfettina naqbel magħhom f'ċertu aspetti perra ma nistgħux naqbdu u nieqfu l-proċess tagħna minħabba dibattitu akademiku. X'inhu importanti l-impatt li dan ser jkollu din iż-lezzjoni ser jkollha fuq l-ekonomija Ewropea. Il-ħarsien unitarju tal-privattiva ser tnaqqas l-ispejjeż ta' meta wieħed japplika għal privattiva b'sitt darbiet sa ġifiri dan issa ikun ta' 5000 euro. Dan ispiċa biex itejjeb il-kompetitività tal-kumpaniji tagħna x'inhuwa importanti. Irridu nistabilixu sistema konsistenti li tipprovdi ħarsien unitarju, bbażat fuq il-prassi fl-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi illi urina dak li huwa kapaċi Anka fejn titħol il-qorti u koll rigward sentenza li inatat f'Marzu tal-2011. Fl-aħħar nistgħu nelbu d-diffikultijiet bl-artikli 118 ta' Trattat ta' Lisbona li jitkellem dwar l-unanimità fil-Konsil għall-arranġamenti tal-lingwa biex ikun hemm ġittijiet ġodda tal-proprjetà intellettwali. Ikun hemm ukoll diffikultajiet legali wkoll ser jkollna naffaċċaw, però dan huwa l-aħjar riżultat fil-kontest dan kollu. Jiena nixtieq nifra lil onorevoli Rabkaj, Baldassari u lil onorevoli Rejna wkoll għall-isforzi tagħhom. U anka rrida tagħhom biex sabiex jintlaqa' kompromess. Ejja, nagħtu l-opportunità dan il-qafas li għanna għoddimna naraw kif jaħdem, naraw eh, il-vantagġi tijaw, l-izvantagġi tijaw, il-leġizlatur Ewropew dejjem sar ikun jista' itejjeb jew inkella jamenda din is-sistema fil-futur. Sabiex nikkonkludi, nixtieq nidilkom li nittama tassew illi l-Italja u Spanja jiedu deċiżjoni differenti u jingħaqdu magħna u jieħdu sem f'din is-sistema tal-ħarsien tal-privattivi. Għadda importanti għad kabbir u għassu intern. Grazzi, grazzi tassew. Tak fer ordet. De... Onorevoli Ludvigsen, grazzi tassew. Jiex ħagġa li nħudwa b'mod pożittiv illi sa fl-aħħar din il Ewropea sa fl-aħħar jidher li ser tkun stabbilita Din il-klima ta' innovazzjoni qed tittejjeb ukoll. Il-privativi ser ikunu iktar sempliċi ser ikun hemm kondizzjonijiet aħjar għal kumpaniji Ewropej. U dan ifisser ukoll il-pożizzjoni tagħhom ser tittejjeb, ser tissaħħaħ f'kuntest internazzjonali. Hija importanti sabiex l-Ewropa, sabiex fl-Ewropa jista' jkun hemm tkabbir u eh, xogħol ġdid. Aħbar tajba wkoll għad tkabbir. Hemm naturalment oppożizzjoni għal dokumenti li għandna qoddimna. Hemm minnhom li forsi ma jagħmlu daqshekk sens oħrajn illi huma eh, huwa tħassib veru, jiena naħseb illi l-kompromess li nħaqna wieħed tajjeb dawn dan is-set ta' regoli ġodda huwa ibbilanċjat din is-sistema ġdida tal-privattivi hija waħda illi tilħaq il għandana għalhekk jiena hija xi ħaġa ovvja li naqbel maftejn bħal dan. Wasal li żmien li verament nieħdu pass konkret f'dan il-qasam. Grazzi tassew. Yes, Signora President. Dear Commissioner, dear colleagues. Onorevoli Tremosa. Illum ġurnata importanti immens għall-Ewropa. Kien hemm 40 sena ta' negozjat sa fl-aħħar sar ikollna privativa Ewropea, valida għal bosta stati membri. dan ser jgħin ukoll fil-qasam tal-suq uniku. Però aħna jdispiċina li aħna mhux ser ninaqdu ma' dan il-proġett. You Thousands of Catalan innovative enterprises will be damaged. Ħafna kumpaniji fil fatt ser ibatu, kumpaniji fl Spanja ser ibatu minħabba l-eċċezzjoni. L-Ispanja mhux ser tiżdied, ser ser tingħaqad ma' din il-sistema. 30% mill-Katalonja Il-gvern Spanjol fat jidaj li qed jagħti ħafna inċentivi għal ċittadini mill-Katalonja biex jitolbu għal stat indipendenti mill-Unjoni Ewropea għaliex anke din is-sistema se jtaffetwhom. There is a blue card for you. Grazzi tassew. Signor Tremosa, jibax. Onorabili Tremosa, għandek blue card. Iva, jek joġbok? Hablando de nacionalismos, eh, me da eh, cierto... la mela, titkellem fo... Usted nacionalista, eh, la pregunta es como les... Nacionalismo, ma, ma nixexin kun eh, negativ, forse inti nazzjonalist. Pero iċ-ċittadini tal-Katalonja ikkollhom joqogħdu jmorru f'tliet sedi. Memx Spanjol pala lingua. X'se jamlu l-kumpaniji tal katalonia jekk ħanqodu neħlu f'dan il-termini nazzjonalisti mhix biss mhux ħatkun biss problema Spanjola, eh, sar tkun problema ta' kulħadd. Ma taħsibx? Querido kollega López Isturiz, déjeme decirle que el inglés es ja tambien nuestro. Nishtiq ngħidlek Onorevoli López, L-Ingliż ukoll hija lingwa tagħna f'ċertu sens fl-Università ta' Barcellona tista' tistudja bil-Katalan jekk tixtieq jew bl-Ingliż Pajjiżi fil-Katalonja jesportaw ħafna prodotti, anzi iktar prodotti fl-Ewropa milli fi Spanja, ġifiri l-Ingliż salina tkun lingwa tajba ħafna biex nużawa anka f'dan il-qasam tal-privattivi għall-invenzjonijiet ġodda. U din hija xi ħaġa li tkun kisba kbira għall-Ewropa. Monsieur Masip Hidalgo would also like to question you. Do you accept the question? Għandek mistoqsija oħra, inti taċċetta? Mr. Barses. Onorevoli Barses, hemm mistoqsija oħra għalik taċċetta Iva. Tajjeb, Onorevoli Hidalgo. Inta. Acabo de escuchar. Grazie. jina għandi l-idea li nazjonalizmu mu mhuwiex tajjeb għal kumpaniji u n-negozju nixtieq nistaqsi għalfejn onorevoli ma tħallix in nazjonalizmu wara għaliex fil-fatt tanta qed jagħmel ħsara l negozji fil-Katalonja. Tajjeb, ħan wieġbek. Jiena mill-Katalonja. Jiena nħossni parti mill-Katalonja u nħossni wkoll Ewropew. L-ekonomija tal-Katalonja wara l-elezzjonijiet li kien hawn meta aħna votajna għal eh, partiti li huma favur referendum għall indipendenza aħna fil-fatt nesportaw iktar minn kumpaniji kollha fil-Spanjana eluf ta' professjonisti li qegħdin u ta' ċittadini qegħdin ibbiħu l-prodotti tagħhom madwar id-dinja għalhekk naħseb fil-fatt appuntu l-opposta dak li għadek kemm qed inti. Aħna miftuħin għal-dinja u aħna gburin u koll ta' l-eru illi għanna f'pajizna. Grazzi. Jena l-ibtu barakallu. Onorevoli Wojciechowski, minuta. Grazzi, tassew. Winston Churchill darba qal, kol darba li kelli raġun jina kont minorita, jiena niftakar meta kont minorita jiena stess meta konna din nitkellmu fuq ir-riforma fuq it-taxxa tat-sokkor hemmhekk kelli raġun qullum jiena rġajt qiegħed f'minorità minn dak kollu illi intqala xina fil-fatt ma naqbilx ma din is-sistema għalfejn għaliex f'pajjiżi fil-Polonja dan il-proġett ma ntlaqax mill-akademiċi, mix-xjentisti. U anke mis-soċjetà b'mod ġenerali għaliex in-nies kulħadd qed jara li l-ispejjeż ser jiżdiedu, speċjalment għall-SMEs projekcie są podporządkowane interesom silnych. F'pajjiżi fil-fatt l-opinjoni li aħna ser inkunu qegħdin nipproteġu l-interessi tal-kumpaniji kbar u ser inkunu qegħdin nagħmlu ħsara lill-kumpaniji iżgħar għax mhux għax jkollhom problemi bl-aċċess għal arti. Jiena kontra li jkun hemm privattivi għal proċessi bioloġiċi u għal ħajja naħseb li din tmur kontra l-qasam ukoll tal-agrikoltura. Mbagħad nispiċċaw biex nittrattaw l-agrikoltura bħala qasam ieħor tal-ekonomija u jena għadin xaġa li jiena ma naqbilx magħha u ser nivvota kontrija. Grazzi tassew. Onorevoli Karin. Grazzi, Senjora President, eżis kollegi, f'din il-Kamra u anka fl-Unjoni Ewropea l-kol qegħdin nitkellmu fuq titjieb tal-suq intern, il-bżonn tal-tkabbir ekonomika għaliex il nifmu li mingħajr dan it-tip ta' tkabbir l-Ewropa ser titlef il-flus u mhux ser ikollha biżejjed flus biex uh, titratta sistemi soċjali wkoll. Issa l-mistoqsija li rridu nsaqsu kif ser uh, naslu għal dan it-tkabbir ekonomiku il-gvernijiet tagħna jitkellmu fuq disċiplina budġetarja biex niksbu dan. Jiena nara opportunitajiet kbar ukoll leġiżlazzjoni tax-xogħol għaliex dan kieku itejjeb il-moviment ukoll tal-ħaddiema tagħna u tejn biex noħol iktar xogħol irridu ninvestu iktar fl-edukazzjoni, fir-riċerka u l-iżvilupp u bekk inkunu preparajna l-ċittadini tagħna biex jiżguraw Silvek, tie jawnie silvek, kas kaut ko... Li kunem mitħul. Pero unek għet naraw problema reali għal-futur għal-ċittadini tana u diffiċli ħafna li huma iħarsu l-privativi tagħhom fl-Unjoni Ewropea, problemi tal-lingwa, problemi relatati ma' litigazzjoni u problemi oħra, però jeżistu soluzzjonijiet ukoll u fil-fatt huwa dan appuntu li qegħdin nitkellmu fuq illum eżiż. Kollegi, wara madwar 40 sena ta' negozjati sa fl-aħħar il-ħaqna stadju hawnhekk fl-Ewropa fejn nistgħu noħolqu privattiva, sistema ta' ħarsien unitarja ta' privattiva naturalment, il-sistema miex perfetta, għanna zewġ stati membri l-Italja u Spanja li ma jridux jenaqdu għana bħalissa, però Hemm 25 stat membru u fejn eh, il-kumpaniji u dawk li jivvintaw l-affarijiet ikollhom l-opportunità illi jagħmlu użu minn dan il-proċess simplifikat biex jieħdu privattiva bħalissa fl-Istati Uniti u fil-Ġappun din il-proċedura tiswa għaxar darbit inqas milli tiswa hawnhekk fl-Unjoni Ewropea u għalhekk dan huwa opportunità biex inrawmu l-investiment tagħna. Mhijiex soluzzjoni perfetta preja waħda tajba li tipprovdilna wkoll bażi għall-iżvilupp fil-ġejjieni aħna nkunu nistgħu nejnu dawk in-nies illi mbagħad ser jgħinu l-Ewropa bil-affarijiet li jipproduċi jħolqu. Brevetelor xi differenza l-in applikara leġilor impjedi. Onorevoli Tikaw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 Sistema li taħdem għat-territorju kolli għalmenu parti mill eh, tal-Unjoni Ewropea tista' tnaqqas ħafna spejjeż eh, ċertu miżati u kolli li narawhom b'mod miktubin b'mod ċar. Naturalment il-kwistjoni tar-reġim lingwistiku importanti ħafna ukoll. Anka l-valur ta' traduzzjoni l-lingwi kollha tal-Unjoni. Forsi bħalissa dawn għodhom kwistjonijiet li għadhom daqsxejn komplikati wisq. Għandu jkun hemm ukoll kwistjoni għax-xlokk tal-Ewropa wkoll. Onorevoli Ris, minuta. Tiħafna, ħafna. Din hija ġimgħa storika xwara 30 sena qed ngħaddu l-polemika biex noħolqu il-privattiva unitarja biex nipproteġu l-invenzjonijiet u anke naqsu l-ispejjeż. Fl-Europa eh, biex ikun hemm privattiva faxar snin kellna bżonn 30,000 euro ħafna iktar mill-Ċina u mill-Istati Uniti l-ewwel mm, privattiva ta' l l-2014 sej um 5000 euro, euro. U bekk se naraw ukoll sigurtà legali iktar qawwija hemm bżonn li l-inventu min jivvinta l-affarijiet tajjeb intuhom din l-għajnuna jekk il-kumpaniji Ewropew għandhom bżonn din il-protezzjoni industrijali, għandhom ukoll bżonn ta' kapital biex kollhom aċċess aħjar iktar faċli għal finanzi biex ikunu jistgħu verament ikollhom post tajjeb fil-kompetitività. Sur Antonio Pesit Bidalko. Signora President, jiddispjaċini dak li qed niddiskutu illum mhijiex privettiva Ewropea hija diskriminazzjoni favur Franza u l-Ġermanja. Anki mħabba li l-Ispanjol huwa lingwa mitkellma minn ħafna iktar nies. Dawn l-ispejjeż e- ifissru li ikun aħjar kieku namlu kif namlu fil-kumitat ġifir nitkellmu bliż bl ingliż il-sistema legali qed iġib magħha tedida lill-sistema legali tal-Unjoni kollha. Mhijiex ħaġa tajba, hemm bżonn li nwaqfuha. Grazzi ħafna Sinjora Castex mhix qiegħda magħna mela mmorru għal Sur Repo. Signora President, nirringrazzjak jiena ili attent issa dak li qed jgħidu il-kelliema l-oħra rridu nenfasizzaw l-importanza tal-privattiva għal negozji żgħar. Qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali. Nafu li din hija ħaġa importanti dan l-aħħar mħabba il-kompetittività, l-innovazzjoni 80% ta' postijiet ta' xogħol ġew maħluqa mill-SMEs. Imma ħafna huma ftit dawk li applikaw għal privattiva jżommu xogħolhom għal swieq domestiċi fejn il-problemi ta' proprjetà intellettwali mhix daqshekk qawwija ħafna drabi l-SMIs laqqas biss jifilħu iħalsu għal privattiva għax bħalissa nafu kemmi iktar diffiċli kemm tqum iktar il-privattiva meta wet qabbel ma kemm tqum il-privattiva fl-Istati Uniti. Privattiva se tkun importanti għal ġejjieni tal-Ewropa anki fl-isfond tal-istrateġija tal-2020. Il-privattiva jgħinu l-innovazzjoni, l-iżvilupp u għalhekk importanti. Grazzi ħafna. immorru issa għal keġdi għaj is-sur Kelly nibdow minnu. Grazzi ħafna. Il-bira wara 60 sena ta' xogħol irnexxilna nirbħu il-Premju Nobel ħaġa sabiħa ħafna. U llum wara 40 sena għandna din il-privattiva unitarja ħafna nis li mhumiex kuntenti imma kif qal tajjeb il-Komissarju Barnier qal li dan wasalna għal kompromess dinamiku Ovvjament, jekk dan iġib aħjar kompetitività, iktar privattivi jiġu reġistrati, dan kollu kun qed juri li din hija ħaġa ċa tajba. 60,000 e, privattivi jiġu reġistrati fl-Unjoni Ewropea. Jekk dan din iċifra tiżdied inkun qed nagħmlu progress Ovvjament nixtieq naraw l-Ispanja u l-Italja naqdu ma nagħlek nixtieq nitolbu s-sur Barnier. Jaħseb li din hija possibbli u meta din hija possibbli xi sforzi qed isiru biex dawn it-tnejn jissieħbu. Grazzi ħafna. Is-sur Zver issa. Grazzi ħafna. Sur Kummissarju, kollegi, jiena u koll nixtieq nifraħ il-rapporters Rabkaj Baldassare u Lejnen. Ringrazzjaw kol il-Komissarju. Għanna bżon ekonomija kompetittiva fl-Europa. L-ekonomija tagħna qiegħda tmur lura f'dak li huwa su estern. Aħna minn dejjem konna nsibu il-kreattività, l-innovazzjoni, imma din sfat fix-xejn Din ir-riforma għalhekk se influenza il-progress f'dan il-qasam. L-SMEs ħajkunu jistaw imor jimxu l-qoddim, se jkun hemm inqas pejjeż u il-privativi se jkunu iktar sikuri. Sur Kummissar jiena naqbel ma' xogħol li qed tagħmel qed nappoġġjak. U nafu kol li l-lingwa slovena mux se jkolla l-istess pozizjoni bħal lingwi oħrajn imma kieku jiena ikolli nazel bejn. L-inqas problemi eh, f'dan il-kuntest ovvjament se nażel privativa unitarja Ewropea. Grazzi ħafna il-fat li jkonna orti wahda, ikonna sistema konsistenti, ikonna ċerta konsistenza. Orti bħal din hija mm, bżonn juża anki jekk wieħed jitkellem fuq is-software. Imma il-privattiva tas-software nafu li ma tantx taħdem tajjeb u jekk irridu sistema unitarja irridu naraw kif se niproteġu t-teknoloġiji l-ġodda, speċjalment is-software u l-applikazzjonijiet li jħorġu minna. Hawnhekk għandna bżonn privattivi tajbin biex naraw li nevitaw id-diskwit. Huwa importanti li fil-futur aħna nirrendu traduzzjonijiet aħjar u jkollna wkoll it tradutturi tekniċi, traduzzjoni automatika mhux biżejjed meta qed nitkellmu fuq din l-ispeċjalizzazzjoni. Issa nisimgħu minn il-Kummissarju. Kummissarju Barni. Sekonda, titlob il-President. Grazzi Grazie ħafna, Signora President. Jiena fil-qosor ħafna, l-ewwel nett nirringrazzja kull min esprima ruħu għal mod onest kif tkellmu u fil-qosor nsemmi xi kummenti fuq li għanna nirriflettu fuqhom is-Sinjura Lichtenberger tkellmet fuq il-qorti tal-ġustizzja qalet li l-qorti se tkun eskluża, jiena ma naqbilx. Mhux hekk se jkun il-qorti tkun l-aħħar li tinterpreta il-ftejim mill-ewwel artiklu sal-aħħar artiklu anki r-regolament. Sur Barnier, minuta għax bil ġermaniż muħret xej. Mill-lider issa tajjeb, mela ħan nibda mill-ġdid. Xtaqt ngħid l-Sinjura Lichtenberger li biex nkun għedin niftemu nikkonferma li l-Qorti tal-Ġustizza se tinterpreta regolament fuq din il-privattiva unitarja mill-ewwel sal-aħħar artiklu l-istess traduzzjoni u anki l-akki kollu tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, il-ġurisprudenza se tkun komuni u l-qorti hija komuni u se jkollha l-istess interpretazzjoni ta' kull tip ta' qorti fuq livell nazzjonali. Ovvjament, kull problema bl-interpretazzjoni ta' żewġ regolamenti eh, tiddeċidi fuqhom Qed ngħidu li eh, l-affarijiet mhux se jiqfu għaw Sinjura Ris qalet li dan huwa progress neċessarju ma mhux biżejt u naqbel ma dawn dawn il-sibijiet aħna qegħdin noħolqu il-qafas, issa rridu naraw eżattament kif se naħdmu fuq l-operat, imma dan eh, din il privativa għandha tiġi titħol fisseħ fil-rebija tal-2014 u nispera li fl-ewwel semestru tal-ewwel sitxur tal-2014 verament inkunu nistgħu naslu bil-privativa unitarja. Nirringrazzja daw kollha li apprezzaw xogħol li għamilna, Sur Karim, Vinstrum, Sinjura Gallo, oħrajn dawn eh, eh, ovvjament ringrazzjamenti ġejjin minn ħal il-Kummissarju li qed jitkellem fuq dan il-suġġett imma x-xogħol ilu għaddej minn kummissarji oħra l-presidenzi eh, Svediza tal-Belġu u din tal-aħħar ta' Ċipru. u ir-rapporters differenti li ħadmu fuq dan is-suġġett. Ħadmu bisħiħ. Anki jekk kien kien eh, kien hemm il-problema leġittima tal-lingwi. Do għalhekk kien eh, dossier diffiċli, imma dawn ħadmu b'mod konkret u bċertu rispett tal-interess ġenerali Ewropew. Is-sur Lopez, is-sur Hidalgo kellhom il-kummenti leġittimi tagħhom Imma nixtieq ngħid li l bib għadu miftuħ beraħ. Sur Kelly saqsa meta se jinaqdu manna l-Italja u Spanja. Sta għalihom għandhom lażla sovrena li, li jiddeċidu huma. Ma l-filosofija hija li l-bib huwa miftuħ għalihom. Huma se jaraw se tiddeċidi l-qorti Ewropea tal-Ġustizzja li ovvjament taħna nafdaw fija imma nixtieq ngħid li jiena perswas li wara l-impenn u x-xogħol tagħkom u anke tal-Kunsill u l-Kummissjoni għaliex le għax għamlet ukoll xogħol tajjeb li llum qegħdin naslu għal stadju importanti ħafna importanti għal kompetitività tkabbir fl-Ewropa u speċjalment għall smis L-aħħar kelmtejn biex nesprimi li dak l sur Simanski ma nifmux, anki sur enna. Ma naħsibx li għandkom raġun tgħidu li din nsaħħu dawk li huma diġa qawwija u ndajfu dawk li huma fuq waħda għanna sistema dinamika. Ovvjament jiena konti preferi li nużaw metodi oħra kif tilkom imma qegħdin nipproteġu l sms sur Mander l-ewwel qal li meta eh, kien eh, qed jivvinta xi ħaġa kienet um wis li proteġi li dak li l-invenzjoni tiegħu sen naqsu 25 30 fil-mija wieħed u 20 miljun li se jibbenefikaw minnhom l-SMEs biex ikun hemm iktar kompetitività. Grazzi ħafna. And now on behalf Sa għal presidenza ta' Ċipru l-Onorevoli Ministru Lukas. Dobro għinu għuliju. Grazzi. Jena ċertu sodisfazzjon għat nisma il-fat eh, li jintom edin taqblu mal konsil għal-fat li ridu naslu fuq il-pakket dwar il-privativa sistema unitarja ta' privattiva se tkun il-ġebla ta' xewka fl-isforzi tagħna biex ikonna iktar tkabbir ekonomiku sabiex l-Ewropa tkun tista' toħroġ darba dejjem mill-kriżi li qegħdin ngħixu. Id-dossier kien wieħed diffiċli, ħadna ħafna żmien, użajna ħafna enerġija Il-presidenza ta' ċipru pal dik ta' qabilha għamlu sforzi kbar ħafna u aħna sodisfatti li l-lum qed naslu għal riżultati tajbin. Nixtieq għal darbohra nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal mod kif femna, għal mod kif ħdimna flimkien fuq din il-kwistjoni tant importanti. Grazzi ħafna, grazzi Onorevoli Ministru sanaddu għal rapporter l-ewwel nisimgħu il-kollega Lejna. Signora President, onorovri membri, nirringrazzja l-kull min ipparteċipa f'dan id-dibattitu kostruttiv, nirringrazzja il-Kummissarju u kol għaxu spiega l-affarijiet tajjeb. Dan huwa pass taġgant il-qoddim għall-SMIs. L-eżempju, wieħed naraw li f'sitwazzjoni ta' palissa mingħajr il-pakket mingħajr deċiżjoni tal-qorti SMI e li titlob eh, biex tirreġistra privativa titta il proċess diffiċli ħafna. Meta għet għatajn l-istati membri fej jixti jimplementa kontra kumpanija kbira li kollaks li tamel ksur titħol fi proċedura ta' disgwit fil-25 stat u din ovvjament tista' tfarkek int pala lek tkun SMI. Umma il-gbar li jiksu drittijiet ta' minu zdajjef u askapitu tagħhom meta jkollok ksur minn naħa ta' SMI, kumpanija kbira ħafna iktar faċli għalija li tibda proċedura fis 25 stat. Bil-sistema ġdida unitarja se jkun hemm proċedura waħda biss. Waħda għall-Ewropa kollha fil-25 stat. Kas wieħed. Hawnhekk għalhekk għandek l-istess tip ta' għodda biex tiġġielet jekk ikun hemm ksur. Dan huwa pass il-qoddim importanti ħafna għall smis u minn dak kollu li smajna kontrarju ta' dan mhux minnu. Mhux se ssir diskriminazzjoni għax Spanja u l-Italja jipparteċipaw fil-ftajim eh, li għanna palissa bl-istess kondizjonijiet jekk iridu traduzzjoni kollha ħalsu għaliha. Mhix minn flok ta' eh, x'qed nagħmlu bħalissa, hija biss alternattiva oħra. Jekk wieħed iqabel ma' dak li għandna bħalissa daħalna possibilità oħra, alternativa għażla oħra sabiex l-SMIs ikun jistgħu verament jibbenefikaw mill-issu intern.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 Eh, xi ħaġa illi jgħid iħobb l-Onorevoli Lene, it-tajjeb eh, it-tajjeb ħafna kultant ikun taħsara għat-tajjeb huwa stess. Għandna riżultata u għandna riżultat tajjeb pozittifa u żgur illi uh, wieħed seta kellu riżultat aħjar ma għandna dan ir-riżultat eh, l-informazzjoni qiegħda qudiemna hawnhekk ħajjit naqsu l-ispejje l-ispejjeż b'mod sostanzjali kem fir rigward tal-applikazzjoni tal-privativa u anka fir rigward eh, tal-proċedimenti. Issa għanna dan il-qbil bejn 25 stat membru nispera aktar il-qoddim ikonna 27 eh, pajis għanna sistema bitlet eh, lingwi jina u koll eh, inħobb it-Taljan it-Taljan huwa l-isbaħ lingwa l-iktar melodjuża imma jekk il-verità hija illi l-applikazzjonijiet li jsiru jsiru ħafna minnhom fil- fl inglisa eh, jew Franċis jew Ġermanis u fil-fatt il-kumpaniji Italjan infushom hemm 65% illi japplikaw fil-lingwa Ingliża għal xejn qogħdu niġġieldu biex aħna indaħlu bil-fors Italjan. Jiena kuntent għalissa b'dak li hemm fil-pakkett Eh, għanna applikazzjoni uniformi issa eh, anka se nkunu konformi mal-standards internazzjonali ħajkonna anka sistema transitorja għal kumpaniji eh, ħajkonna aktar konnessjoni mal-uffiċċju ehm, ta' dawn eh, uffiċċju Ewropew ta' dawn il-privattivi. Ġifiri, ir-riżultati għaw qegħdin qudiemna nispera li pajjiżi jimxi mal-linja tagħna għax m'għandux ġustifika illi ma jagħmilx dan speċjalment f'punt eh, fejn fil-pajjiż għandna bżonn din l-ispinta ma nix bżonn noqogħdu niġġieldu fuq prinċipju eh, Grazzi ħafna, grazzi l-Onorevoli Baltazzar. Nadu issa għal kollega Bernard Rabkaj. Jena, eh, bħala ġermanis nifem l-argumenti fuq uh, il-lingwi imma unek maħniex edin uh, eh, namlu xie beauty pageant il-kumpaniji jridu jkunu jistaw eh, kampaw b'din is-sistema u jiena kont involuta eh, fil-proċess u żgur illi eh, u kol kont konxu mill-kontradizzjonijiet li saru fil-diskussjonijiet, anka l-personi l-huma kontra għedin jikkontradixxu li l-hum infusom hawnhekk f'dak li qegħdin jgħidu. Forsi wieħed ikun eh, eh, jis eh, anzi il kalimijajt jgħid illi jimx jiswa li wieħed jiġi hawnhekk jikkritika mingħajr ma biss ikun għara t-tekst. So, l-ewwel jikritika u mbagħad imur jaqra t-tekst wara fl-uffiċċju tiegħu u jinduna li jkun għall-ħmerija. Dan il pakket dan il-pakkett mhux qed qed jitkellem fuq eh, illi wieħed jingħata il-privattiva, hawnhekk qed nitkellmu dwar il-protezzjoni tal-privattivi E, u e, ġifiri e, qed nitkellmu kif għal Lene fuq il-protezzjoni, mhux fuq affarijiet oħra marbuta mal-artiklu 118, palissa l-affarijiet kif qegħdin wieħed biex meta jkun f'disgowit jew meta jrid juri l-privattiva tiegħu, jrid imur fil-25 stat membru. Ġifiri, it-titjib unek għet isir, it-titjib l smis jgħat u uh, uh, d-dimna, jgħak għan għodu kon diskutu dak li jem uh, fil-qasam xjentifiku, dawn edin u koll u ma infusom jiddiskutu dwar il-fat illi l-applikazzjonijiet isiru permezz ta' trattati bilaterali u laqas memma ċessa li siġej f'dan il-kas, aħna għedin nejdu illi illi siġeja unek fil-kastana ħaj kollu id-dritt għal eh, sentenzi preliminari. Iġifiri, min ħaj vota kontra dal-pakket għet jilak man nara. Edin fil-fat jaħdmu kontra l-SMI su favur il-kumpaniji il-gbar. Grazzi ħafna eh, l-onorevole eh, Rabkaj, nix nirringrazza il-Ministru li l-Komissarju għal dan id-dibattitu li kien wieħed tassow eccellenti u interessanti. Eh, it-tlet rapporti ħan votaw fuqhom illum f'nofsinhar għalhekk issa nissospendu is-seduta sa nofsinhar.